l kelma super għal kbir bħala eccellenza u mhux biss eh, mhux qed nirreferi għal kelma pereżempju supermarkets, rridu nkunu ta' eccellenza, rridu nneħħu l-ostakli fu rigward eh, drittijiet tal-konsumaturi għal dritt li għandhom ta' għażla informata. Hemm il-possibilità li nsaħħu l-infurzar eh, sabiex ikun hemm termini ta' kontratti għal oqsma tal-servizzi finanzjari u l-enerġija. Rridu nsaħħu u koll rabtiet niqsin fis-suq bħal per eżempju livell aħjar għal protezzjoni tal-konsumatur u dritt għal kumpens kollettiv. Għal negozju għal konsumaturi aħna nistaw nuru xinu l-potenzjal ta' suq uniku permezz tal-parteċipazzjoni attiva il-konsumaturi rridu jaraw li dan is-suq huwa suq li jistgħu jitlu fih bla problemi ta' xejn. Għalhekk irid ikun user friendly kemm jista' jkun. L-utenti huma konsumaturi jew in-negozji kemm online kif ukoll offline. Dan ifisser li għandna bżonn regoli, setta regoli speċifiċi li jistabilixxu x'inhuma drittijiet fuq il meta jkun hemm il-bejħ wara l beħ l-inforzar, studji ta' ta' rmedju kif ukoll studji fir-rigward il-kumpens biex bekk nkunu nistgħu eh, nniedu s-suq uniku fera digitali rridu infurzar kif ukoll privatezza. Ejja niffukaw issa fuq is-suġġett li ħajtkun ġebla ta' xewka għal politika tal-konsumatur, jġifiri l-proposta għal direttiva ġdida fuq id-drittijiet tal-konsumatur. Il-miri u maċari d-dimna. Il-mira tal-proposta hija li jkollna prezzijiet aħjar u għażla aħjar għal konsumaturi b'regoli moderni b'sett uniku ta' regoli bbażati fuq livell ta' protezzjoni Mimmiddu nidejna l-proposta tagħna kważi sena ilu kien hemm ammont ta' dibattiti dwar direttiva ta' drittijiet tal konsumatur. Jiena smajt in-naħat kollha tal-munita u għalhekk ħat nota ta' dawk li appoġġaw il-proposta daw koll il-punti kritiċi, dawk li għamlu kritika kontra il-proposta proposta għaliex jibżaw li din ħad żid il-livell ta' protezzjonizmu madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena nilqa din il-kritika u nħodha b'serjetà madana kollu nemmen bisħiħ li direttiva tal-ġejjeni għanda u ser twassal għal benefiċi għal ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Kumitat tijak tagħkom ta et Niedi smieħ fuq, fuq din il-proposta tal-konsumaturi u mandi lebda dubju li ħajkolkom avveniment li ħajat il-frott. Aħna interessati li nisimaw il-punti di vista tal-rapporter il-ġdijt Andreja Xvab li nifraħlu li natalu dan il-kompitu ek importanti. Iżda nishtiq intenni il-punti di vista kritiċi li għanna Jiena nifhem madanakollu li ħafna mhumiex ċerti dwar il-potenzjalità u l-impatti ekonomiċi ta' din il-proposta. l impact assessment jindirizza ftit minn dawn il-punti ta' tħassib iżda huma oqsma fejn hemm informazzjoni li mhix biżejjed u għalhekk f'dan il-għan jiena impenjata biex intemm biex intejbu l-arfin tagħna. U għalhekk fil-ġejjieni naħna prezenta studju kwalitattiv dwar il-perċezzjoni tal-konsumatur billi nofru irmedi għal prodotti li jkunu difettużi. Nemmen li din hija importanti wisq biex ninjurawha. It-tieni punt kien hemm tħassib dwar l-ambitu tal-proposta. Is-servizzi tiegħi ippreparaw skeda li turi l-impatt ta' x'inhuma l-elementi jew l-enin fuq il-livelli nazzjonali ta' protezzjoni tal-konsumatur. U ma faslu wkoll nota li qed tiġi memuża li turi x'inhuma l-kwistjonijiet legali li tqajmu sissa. Irrid ikun ċar li din l-iskeda miex qiegħda tieħu post iżda edha tkun addizzjonali bħala impact assessment għal din il-proposta. Hija dokument ħaj li għandu jiġi imsawwar iktar li in mill-ġi msawwar. L-iskeda turi li l-proposta għada twassal għal aktar drittijiet tal-konsumatur u tissaħħaħ l drittijiet tal-konsumatur li hemm bħalissa u għandha twassal aktar drittijiet fuq il-kunsinja kif ukoll Eh, aktar infurzar fil-rigward l-ispejjeż moħbija fil-kontratti. Għall-ewwel darba hemm ukoll proibizzjoni dwar dwar il-pretict boxes. Dan huwa importanti wkoll għat tranzazzjonijiet barra minn hekk Fid-dawl tal-laqat li saħħu u l-autoritajiet nazzjonali u stakeholders kollha għarfu li aħna għanna tħassib u l-konsumaturi għandhom tħassib fuq il-livell ta' protezzjoni, pal per eżempju relatati mal-garanziji jew inkella l-irmedi offruti tal konsumatur jiena qed inħares il qoddim biex naħdem flimkien magħkom u l-Kunsill dwar il-kwistjonijiet kollha li jitqajmu sabiex inkunu nistgħu nifmu salima liema livell Id-drittijiet tal-konsumatur irridu jiġu imsaħħa. Madana kollu nixtieq nisħaq li minix lesta li nagħmel kompromess fuq ir-rigward li konna set ta' regoli uniċi li jkunu ta' benefiċċju għal konsumaturi Ewropej. Kemm fir-rigward il-ħwienet sal xiri online. Jiena fiduċuża li nistgħu nsibu l-bilanċ biex bekk nkunu nistgħu naqdu iċ-ċittadini Ewropej għas snin li ġejjin. Jiena nista' nserħilkom raskom li l-Kummissjoni se tkun miftuħa għal kontributi kostruttivi. Barra minn hekk, grazzi għal drittijiet Ewropej eh, uniformi nkunu nistgħu naħdmu fuq il-livell pan-Ewropew sabiex intejbu l-arfin għall konsumaturi dwar id-drittijiet tagħhom stess meta jkunu qegħdin jixtru. Id-drittijiet tal-konsumaturi mhumiex ma jservu għal xejn jekk il-konsumaturi ma jafux dwarhom mhux biss l konsumaturi iżda wkoll għall-bejjeħa hemm ħafna li mhumiex konxi ta' drittijiet tagħhom. Din hija punt importanti u għalhekk qed insejjaħ il-Parlament Ewropew biex intejbu sitwazzjoni. Aħna ħankomplu nagħmlu inizjattivi u ninvolvu l-esperti kollha sabiex naraw li konna soluzzjonijiet prattiċi u mill-aqwa. U dan iwassalni għal punt li jmiss drittijiet juru li huma msaħħa meta jkunu appoġġati mill-infurzar u l-kumpens effettiv għal konsumaturi. Issa ngħaddi għal dawn iż-żewġ kwistjonijiet. Aħna notajna li fis-swieq tal-konsumatur li qegħdin jespandu ħafna qed ikollhom Eh, qed ibatu minn prattiċi illegali ta' reklamar, per eżempju, jew distribuzzjoni ta' prodotti li mhumiex siguri. Edin eh, mhux biss waslu għal informazzjoni qarri da din waslu għal ħlas żejjed tal-konsumaturi u dan qed iwassal għal mhux biss ħsara l konsumaturi iżda laqqas ikollhom kumpens adegwat. Il-Kummenzjoni għalhekk qiegħda analizzat mill-qrib din is-sitwazzjoni, diskutejna il-kwistjoni mal-partijiet interessati u għamilna konsultazzjonijiet pubbliċi. Is-servizzi tiegħi issa għatin jaħdmu fuq il-valutazzjoni tal-impatt u qegħdin jaraw kif ħansibu soluzzjonijiet eh, tajbin. Nixtieq inten għal darboħra, aħna maħniex nimxu wara li konna kultura ta' tal-bit ta' claims fl-Europa aħna rridu salvagwardi kontra l-abbuż kif ukoll spejjeż minimi għal daw kollha involuti u dan huwa fil-qofol tal-ħarsin tagħna ta' triq li rridu nimxu. Issa nixtieq nitkellem dwar l-infurzar bħalma suġġerixxa Melkim. Aħna sħaqna kemm il-darba li minkejja għandna drittijiet qudiemna l-importanti huwa l-inforzar ta' drittijiet li għandhom fuq il-karta. Rridu nfurzar tangibli u dawn kienu ġebla tax xewka tal-attivitajiet tiegħi mindu ħadd ir-rwol ta' kummissarju. Rridu naraw id-dimensjoni ta' infurzar eh, madwar l-Ewropa kemm sejħa sweeps, sweeps li Kemm il-darba għamilna mal-awtoritajiet nazzjonali nixtieq nisħaq dan u nirringrazzjom u għandna nagħmluh mill-2007. Aħna għamilna skrutinju ta' swiq pal per eżempju ta' prodotti ta' telefonija jew prodotti ta' teknoloġija u rridna li dawn ikunu konformi mar-regoli eżistenti. Kien hemm xi punti ta' tħassib li tranġaw u kien hemm proċeduri għal kontra dawk li għamlu ksur dan kien ta' suċċess biex inkunu nistgħu nagħmlu titjib biex ikun hemm regoli li jiġu assorvati fil-qasam konċernat. Ovvjament fadal ħafna sabiex inkunu nistgħu nkopru l leġizlazzjoni kollha u ndaħluha fir-realtà għalhekk. Flulju li ġej, flulju li għadda minna eh, proposta biex nkunu nistaw namlu regolamentazzjoni effiċjenti u konsistenti madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel osma ta' priorità li joffru għafas għal politika tal-konsumatura snin li ġejjin. Din il-politika għandha twassal għal monitorat ċaħjar fuq il-livell Ewropew sabiex tidentifika li huma swieq li qegħdin jagħmlu punta tħassib għal konsumaturi għandhom itejbu l-kooperazzjoni mal-Istati membri kif ukoll mal-pajjiżi terzi, speċjalment iċ-Ċina u l-Istati Uniti għandha tejjeb it-trasparenza tal-monitoraġġ kif ukoll l-azzjonijiet ta' infurzar mill-Istati membri. Il-komunikazzjoni ta' infurzar issa tiġi tradotta f'azzjoni konkreta. L-Unjoni Ewropea u l-appoġġ tal-Parlament f'din il-kwistjoni hija strumentali sabiex inkunu nistgħu infaslu politika tal-konsumatur għas-snin li ġejjin. Membri onorevoli, nixtieq issa nasal tmim tal- kontribut tiegħi nittama li nista' ngawdu mill-appoġġ tagħkom u nista' nixtieq issa nserraħ ras dak li jkun li ħanieħu l-punti kollha nilqa' l-punti kollha li xtiequ tagħmlu. Grazzi. Well, thank you. Uh, Grazzi ħafna, komissarju, tal-li verament tkellim ċar u inti u koll Tkellim dwar l-agenda li aħna rridu naħdbu fuqha fl-imkien fi li għandha x'taqsam mal-kwistjonijiet tal-konsumatur. Ningrazzjak, aħna għandna il-Kummissarju preżenti magħna l xi 40 minut oħra u nixtieq ngħidilkom min qiegħed fuq il-lista tal-kellima. Naħseb illi hemm bżejjed kellima fil-lista għanna l-ewwel is-sura Sur Schwab, is-Sinjura Gebhardt, is-Sur Turner, Is-Sur Charles, Sur Rochefort, u Signor Laperus, Sr. Stigler, Sr. Sabiler, u Sur Korea u koll. Sakemm memħat tiktar li jishti jitkellem, jidher li hemm ħafna itkellem umjak, pero miegħek, però ħanitlobkom sabiex jekk jogħġobkom titkellmu eh, malajr ħalli mandumux mandumux il-kommissarju ħanihdu għom fi gruppi ta' tlita. L-ewel net għanna Is-Sur Andreas Schwab li grazie għafna ħafna Sur President u minħabba li kienem daqsek kollegi li u jitkellmu ħan itkellem fil-qosor. L-ewel net nixtieq ringrazzja ħafna l-Kummissarju Kuneva tal-preżentazzjoni u jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-konsumaturi u importanti li aħna eh, nirrealizzaw li aħna ninsabu f'salib it pittorop bħalissa u għanka fil-kumitat tagħna nafu li aħna nix nixtiequ verament immexxu l-affarijiet fid-direzzjoni tajba u għalhekk aħna ftehmna illi għandna għanna niftemmu fuq il-ħin li għanna għabżon sabiex nimplementaw din id-direttiva għad-drittijiet tal-konsumaturi ħajkonna smiħi ħoru bat ħajkonna wkoll b'deċizjoni aħna minnaħa tagħna nippruvaw sabiex is-suq intern naħna l bażi li tkun tista' taħdem tajjeb għas-seklu 21 jiena naf li sfortunatament dawn il-drittijiet ta' garantiji ħajimxu bil-mod fil konsil pero aħna rridu naraw li għal-konsumaturi aħna noffru u koll drittijiet kif u kif ukoll garanzija ta' protezzjoni ta' drittijiet tagħhom u għalhekk aħna nafu li naqblu dwar lan komuni li aħna nixtiequ nilqgħu, nixtiequ nilqgħu, nixtiequ nirringrazzjaw ukoll tal dak li jattinti u anka il-proposta dwar il-collective redress u anka dir il-proposta jina naħseb illi eh, forsi kienet diskussa b'mod ċettiku, però f'dak li għandu xieqsam id-direzzjoni ġenerali tagħna kienet ikkonfermata anka relazzjoni mal-Amerika. Eh, forsi biex ħaj eskludu din il-proposta, pero aħna minnaħa tagħna nafu li fil-kumitat tagħna rridu noqogħdu attenti ħafna li aħna Noqdu attenti jissana u x-direzzjoni xħaniħdu ħabba li ninsabbu eh, f-sali pittoru. Aħna ħanna nizzaw fil-dettal din il-proposta minħabba li aħna ma nishtuqux li nirrepetu dak li ġara fl-Amerika f'dawn l-aħħar eh, ftit ftit snin, però rridu naraw li ma il-flus li jintef u jkunu qed jilqu għanijiet tajbin. Sinja Grabhardt, grazzi ħafna, grazzi ħafna l-Sinjura Kuneva tal tal-rispiegazzjonijiet u dak li qed inti verament uġobni jiena verament qed nieħu gost li nisma li aħna għandna bżonn patt ta' politika tal-konsumatur, però dan jinkludi wkoll il-fatt li aħna għandna nkomplu niżviluppaw il-politika tagħna, iva u kif suġġerejt inti anka dwar id-direttiva tal protezzjoni tal-konsumatur aħna għandna jkollna uniformità kompleta fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li nilqu din l-uniformità minħabba li din tista' iddewem l-iżvilupp fil-mod ta' kif aħna s-soltu nipproċedu l-leġislazzjoni tagħna. Ġifieri bi proċedura ta' unanimità, aħna nixtiequ li jkollna protezzjoni aħjar għall konsumatur mhux biss salanijiet anijiet tal- tas-suq it-tern, iżda anke għall-benefiċċju tan-nies tagħna, taċ-ċittadini tagħna, u għal din raġuni jiena naħseb li għandna nagħtu ħarsa bir reqqal dak li inti proponejt. Jiena verament qed nieħu gost li qed nisma' li aħna verament ħajkonna diskussjoni fid-dettal ħalli naraw li din politika ma tieħux interazzjoni negattiva. Tin punt tiegħi mhux ħandum mhux ħantkellem fit-tul tinkwettaw xuwa dwar il-collective redress jina bħal kollega tiegħi tista' nista' ngħidlek li tista' serraħ moħħok mill-appoġġ kontinwu tagħna u Għawek eh, fil-Parlament Ewropew aħna ma nixtiqux li konna sistema Amerikana, aħna Ewropej, aħna għandna l-metodu tagħna ta' kif nagħmlu l-affarijiet, aħna għandna il-kooperazzjoni legali tagħna, il-prattika legali tagħna li hija differenti ħafna minn kif isiru l-affarijiet fl-Istati Uniti u dan irridu nsommu f'moħħna. Però aħna dan nixtiequ illi ikolna għal dawk illi forsi kellhom xi problemi illi jkunu jistgħu jużaw dawn id-drittijiet tagħhom. U t-tieni punt f'dan is-suq intern aħna nixtiequ illi l-kumpaniji, speċjalment il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, ma jkunux trattati b'mod inġust, speċjalment meta jkun hemm korporazzjonijiet u kumpaniji kbar ħafna li jissa jkollhom vantaġġ minħabba li huma ikbar meta tqabbilhom mal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Però aħna naturalment irridu nappoġġawk kummissarju aħna ħanimxu jitfit miegħek u aħna ninsabu pożittivi wkoll dwar il-proposta tiegħek. Grazzi. Grazzi sanaddu ngħaddu għat-tielet kellima Turner. Grazzi ħafna Sur President u nixtieq ukoll li nitkellem bid-Danis. Grazzi ħafna Jena nixtieq nitkellem ftit dwar nitkellem dwar id-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumaturi, ringrazzja lill-Kummissarju tal-preżentazzjoni tagħha. Aħna naqblu ma' dak li qalet, aħna naqblu wkoll dwar il-fatt li aħna rdu ħarsin aħjar tal-konsumatur fl-Ewropa, ma nistgħux ma naqblux dwar dan. Aħna wkoll irridu nilħqu l-għanijiet tagħna. Aħna xi ftit ċettiċi f'dak li għandu jaqsam armonizzazzjoni sħiħa. Nixtieq nagħmellek żewġ mistoqsijiet. Limmi il għada limmu il-kuntest li bija il-Kummissjoni eskludiet element, element importanti mid-direttiva Limi l-analizi, li ma l-istudji li waslet biex il-Komissjoni tagħmel din id-deċiżjoni? Palissa ninsabu din it-tinimija tinim mistoqsija, palissa ninsabu fazi ta' working in progress or jow inkella il-xogħlijiet huma konklużi. Ħafna persuni jisibuha eh, diffiċli biex jifmu din id-direttiva. Din hija liġi daqshekk stramba nistaqsik jekk nistaw mux tip ta' konsegwenzi ser ikollha fuq il-konsumatur aħna fid-Danimarka. Nisħu illi din id-direttiva jista' jkollha effetti tassew negattivi fuq il-konsumatur. Effetti illi lanqas għadna nafuhom u ma nistgħux imbassruhom grazzi. Kummissarju Kirġwek tixtieq titkellem fuq il-punti ta' dawk it tlet kelliema. Mela, nista' nibda bl-ewwel mistoqsija. Aħna għandna seduta ta' smieħ u skur illi aħna ħanikkoperaw kif nistgħu. Jiena nixtieq illi ikollna drittijiet tal livell tajjeb ħafna drittijiet eċċellenti għall konsumaturi tagħna, però jiena nafu wkoll illi aħna din nipruvaw ninteressaw ħafna punti, aħna nistgħu nieħdu l-aħjar fatturi mill-pajjiżi kollha, però m'iniex ċerta jekk aħna niġbru dawn il-punti ewlenin li huma pożittivi ħafna mill-pajjiżi, pereżempju nieħdu l-ġerarkija ta' ċertu rimedji minn pajjiż illi jekk fl-aħħar aħna naqdu dal-affarijiet flimkien, ma nafx jekk aħna xanaħol u mostru bħal Frankenstein, ġifiri aħna rridu nkunu konsistenti kemm jista' jkun u jkollna approċċ għaqli li permezz tiegħu nista' naraw illi s jibbenefika iva il-konsumaturi qegħdin waslu għal 68% tal-prodott gross domestiku fl-Ewropa. U naturalment aħna nafu li f'dan iż-żmien daqshekk diffiċli ekonomiku ta' kriżi aħna rridu naraw kif ntejbu s-sitwazzjoni u għanna bżon ta' regoli speċifiċi. Jina naħseb illi dak li aħna edin nilqu permessa din id-direttiva u hemm żewġ ukoll żewġ tabelli komplementarji ħafna illi ħajkunu suġġett għad diskussjonijiet li ħajkolkom għada. L-ewwel nett x'inhi l-proposta għad-drittijiet tal-konsumaturi u l-impatt dwar il-livell nazzjonali tal-protezzjoni tal-konsumaturi u l-liġi kontrattwali nazzjonali kif ukoll il-liġi Ewropea liġi tal-komunità u għanna tabella oħra wkoll dwar il-proposta għal direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi u l-impatt fuq il-livell tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Kif tistgħu taraw aħna minna dak kollu l-istajna sabiex inqablu artiklu b'artiklu ħalli naraw x'ħajkun l-impatt fil-verità u naraw ukoll jekk il-livell ta' protezzjoni jinbidilx, forsi nistawx naraw li kun hemm sen inqas natu każ, natu każ. Intikom eżempju, perjodu ta' 14 il-ġurnata hemm ħafna pajjiżi li għandhom perjodu ta' 40 ġurnata, pajjiżi li għandhom 10 tijiem bħala perjodu ta' kulof. Jista' jkun illi aħna Eh, nkunu għadin zidu f'xiftit il-protezzjoni, però jina naħseb li l-aħjar ħaġa u li konna l-istess regoli kullimkien. Jina nishtiq u koll li nitkellem dwar collective redress. Jiena smajt dak li kalkom xi dwar il-class action tipika Amerikana. Jiena ħanerġa' ntenni għal ħafna drabi li din mhijiex pas sistema Amerikana. Aħna għaddin nagħmlu dak kollu li nistgħu sabiex nagħmlu dawn drittijiet li eh, garantixxu l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet dan is sistema li qed nipproponu aħna m'għandix xejn taqsam, m'għandix xejn taqsam mal-class action l-election system tal-Amerika. Aħna nixtiequ li intom taħdmu mill-qrib magħna sabiex naraw sabiex intom tkun tistgħu tindunaw kemm aħna serji. Fis-27 ta' Novembru il-Kummissjoni ippubblikat dokument fuq il-collective redress u aħna rċivejna ħafna u ħafna risposti minnaħa tal-esperti legal, minnaħa tal-kumpaniji fl-istati membri u wara din il-green paper sabiex nsaħħu dan dialogu aħna fil-fatt dejna tliet konsultazzjonijiet f'ġimatejn mal-partijiet interessati kollha fis-smih pubbliku u dan il-proċess għaddu għaddej diġi sanko għaddu għaddej bil-preparament ta' evalwazzjoni tal-impatt li permessi jew għat jevalwa kull kull punt u dan, dan ħajkun ukoll evalwat minnaħa ta' dan il-komitat f'Ottubru fil-21 Ottubru tas-sena 2009. Kif tistaw taraw aħna m'għandniex għaġla, aħna nistgħu eh, nihdu il-passi li għandna bżonn sabiex naraw illi natu lodda illi l-konsumaturi tan għandhom bżon ma noqdux isna il-mamma tagħhom, però ntijom l-opportunità sabiex ikun jistgħu jiddefendu lilhom infushom. Jien ma naħseb li hemm ħaġa m'hemmx ħaġa aħjar mill-qorti fuq sistema demokratika jekk inti tlift 5 euro, inti ħatirċivi 5 euro lura, mhux 6 euro. Punti ħorru ukoll dwar din il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-kwalità tal um, tnaqqis ta' drittijiet tal-konsumaturi meta tqabbilha mal-leġislazzjoni li għanda għandna bħalissa, però jiena nista' ngħidulkom li aħna din nittejbu id-drittijiet tal-konsumaturi u anke għattila tkellima. Jiena nixtieq insemmi forsi xi ftit eżempji fid-direttiva l-ġdida l-konsumaturi ħajkunu protetti aħjar anka eh, f'ħafna situazzjonijiet minħabba li ħajkollhom l-opportunità li huma jirtiraw meta anka meta jkunu talbu illi ikun hemm żjara min-naħa ta' trader huma ħajkunu protetti wkoll kontra eh, prezzijiet li mhumiex trasparenti huma jistgħu jirrifjutaw li ħassu dawk il-prezzijiet sakemm huma ma jkunux informati. U anke dwar dan il-perjodu ta' 14 jum ta' cool-off period. Jiena naħseb ukoll il-livell ta' protezzjoni illi ntażel għal din id-direttiva u wieħed tajjeb ħafna u xieraq ħafna. Jista' jkun illi hemm ċertu affarijiet li mhux veru li qed joffru protezzjoni l-konsumaturi bħal per eżempju il-periodu il ta' garanzija ta' sentejn jista' jkun ċerta waħda diffiċli minħabba li ħajkun diffiċli l-konsumatur jipprova illi dan kien perjodu ta' sentejn biss. Nafu illi ma tantx għandna ħina skambju ta' opinjonijiet, però qabel ma jkollna tliet mistoqsijiet li jmiss jiena dejjem disponibbli tuni daqsxejn ta' notifika li tixtieq titkellmu miegħi jew nkellem mal ma l-assistenti tiegħi u jiena lesta li nitkellem ma' kull wieħed u maħda minnkom illi intom ġentili bissiet li ninteressaw irwieħkom fix-xogħol tiegħi. Mela, kif tista' tara aħna kollha kemm aħna interessati fix-xogħol tiegħek, minħabba li kif tista' tara hemm ħafna ħafna kelliema li jixtiequ jitkellmu. Aħna interessati ħafna fix-xogħol tiegħek u nafu li dokumenti li tkellim dwarhom ħajkunu disponibbli u u wkoll diskussjoni oħra għada fil ta' sieħa. Issa nixtieq nieħu tliet mistoqsijiet oħra naddu s-Sinjor Xordemoza, Sur Ripo u s-Sur Roxfoħ. Grazzi ħafna. Sur Roxfoħ, inti t-tila kellim. Grazzi Grazzi, Sur Ċeri, na wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju tal-introduzzjoni tagħha. Kienu kien hemm punti ta' sew sewja li rdu nindirizzawhom hawnhekk. Illum iżda naħseb illi nista' ngħid illi jiena tassew sodisfatta illi inti qed titkellem eh, dwar il-fatt illi regoli eżistenti jridu eh, nħadmuhom aħjar fil-suq intern. Għalix naħseb li rridu nużaw l-odda li għanna aħjar l-aktar dwar l-użu tal-konsumaturi tal-internet fejn kienem kumpaniji li lanqas biss jirrispettaw ir-regoli u diffiċli l-autoritajiet nazzjonali biex jiżguraw illi dawn ir-regoli qed jiġu rispettati. Għalix hawnhekk qed nitkellmu dwar kummerċ transkonfinali u dan jikkomplika l-affarijiet nixtieq nirringrazzjak, Sinjura Kummissarju, tal-ħin tiegħek. Naħseb ikun interessanti jekk inħarsu lej il-banek, dak li jagħmlu l-banek ċentrali. U naħsbu kol dwar il-fat li meta aħna nixtru l-affarijiet mill-internet u mbagħad nirċievu pakket u ikonna sorpriża kbira għaliex ma nirċivux dak li kun ordnajna din ħaġa rridu narawha mill-qrib. Għaliex huwa fatt importanti li d direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur inti eh, ma morċ fi Danimarka iżda n-nis fi Danimarka u mħasba dwar il-fat illi ma jafu se jiġri dwar il-livell tal-protezzjoni tal-konsumatur fl-Unjoni Ewropea. Ma n-nis l-arfin hawnhekk dwar il- Sista, xaffet jista jkolla dan fuq il-konsumaturi u l-istati membri differenti, kif diġant għal marċa fejnix informazzjoni dwar x'jistgħu jkunu l-implikazzjonijiet ta' din id-direttiva fuq il leġislazzjoni ta' Danimarka. Għaddit sena minn mindur ġevejna l-proposta iżda xorta waħda għadna ma nistgħux inkunu nafu x'inhuma l-konsegwenzi ta' din id-direttiva. Rridu niżguraw illi din indirizzawa kif għandu jkun. Grazzi. Grazzi. Komissarju Kuneva, jien għandi mistoqsija pratika. Din il-mistoqsija hija dwar problema partikolari li għandna fil-pajjiżi nordiċi. Anna għanna problema ta' self li jina tam mal-ewel, per eżempju, ammonti eh, zar ta' flus jina taw mal-ewel. L-interess jina jiġi kalkulat fuq fu għabbażi ta' ftitxur. U dan jista' jsir anka fuq l-internet. Dan huwa kopert minn direttiva ġdida tal-konsumatur Iżda hawnhekk naraw illi l-ammonti huma spiss inqas minn 200 euro, allura ma taqax taħt id-direttivi attwali. Għal dastant, rati tal-imax eh, kalkolati fis-sena jistgħu jkunu aktar minn 200 fil-mija u f'xi każijiet anka aktar minn 1000 fil-mija. Infatti il-medja huwa ta' ta' aktar minn 500 eh, fil-mija. 500 fil-mija. Hemm daw n-nies li jieħdu dan is-self u jkollhom problemi bid-drogi jew bil-lob tal per pereżempju huwa faċli li huma jispiċċaw f'xi ċirklu vizzjuż fatali. Allura, il-Kummissjoni għandha xi statistika ġurnata dwar dan is-suġġett? Ija għandha l-intenzjoni li tieħu xi miżuri biex eh, titratta dan il-qasam ukoll kif ukoll tipi oħra ta' self. Iva din hija mistoqsija il-problema il delegazzjoni ta' Danimarka diskutit il-ġimgħa l-oħra. Issa fl-aħħar is-sur Rashford. Iva, sur President, issa huwa ċans tiegħi. Sur Sinjura Komissarju, l-ewwel ħadd nixtieq nirringrazzjak tal-ħidma li inti diġà għamilt. U diġà ġiet apprezzata u rikonoxxuta mill-kollegi tagħna li kienu fil-Parlament fil-mandat li għadda. Jiena nittama li inti tkun tista' tkompli dan ix-xogħol tiegħek iva id-drittijiet tal-konsumatur jridu jevolvu għaliex il-konsum qed jevolvi minnu nifsu malajr smajna kemm huma komplikati l-affarijiet fis-soċjetà fejn fil-passat l-affarijiet kienu jitranġaw malaj kemm jista' jkun. Iżda llum eh, qed naraw kemm hi aktar diffiċli s-sitwazzjoni. Saħda li napprezza fil-proġett tiegħek hija li l-informazzjoni hija meħtieġa għall konsumaturi tista' tgħid li trid fejn għandu x'jaqsam drittijiet tal-konsumaturi stati membri differenti naħseb li l-korridu nirrikonoxxu illi spiss il-konsumaturi ma jkunux jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom. U dawn id-drittijiet huma tassew komplessi llum. Issa jekk permess tal-armonizzazzjoni nistgħu niggarantixxu l konsumaturi kollhom aktar aċċess, aċċess aħjar drattijiet tagħhom, jien naħseb li dan huwa pass importanti fid-direzzjoni tajba. Iva, Kummissarju, inti semmejt dan ftitilu dwar il-fiduċja tal-konsumaturi. U hawnhekk naħseb illi l-fiduċja trid taħdem eh, fl-interess tal-kumpaniji wkoll għaliex dawn jimxu jitfi dawn l-affarijiet. Iżda nistgħu ngħidu illi l-konsumaturi illum id-drittijiet tagħhom ser jinżammu jew forsi ser jitjiebu ma nafx hekk dan huwiex minnu pereżempju eh, f'pajjiżi s-sitwazzjoni aktar sviluppata minn pajjiżi oħra jiena ma nafx. Iżda jekk din il-leġislazzjoni ġdida tfisser li aħna ser eh, ser eh, nitfaw lura l-drittijiet tal-konsumaturi naħseb ser konna problema. Għaliex illum kif nistgħu ngħidu illi il-ċittadin, il-konsumaturi ser jitnaqsilom id-dritt, ser jitnaqsulhom id-drittijiet tagħhom, din mhijiex aċċettabbli. Jien naħseb irridu naħsbu dwar dan darbtejn U biex nagħlaq nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-miżati tal-banking. Jiena naħseb li dak li qed il-ġimgħa l-oħra kien tajjeb ħafna. Iżda nixtieq nkun naf jekk l-affarijiet u mhix ser jinbidlu b'konsegwenza ta' din l-informazzjoni li inti tajtna. F'dak li għandu xaqsam azzjoni ta' klassi Hemm fil-Kummissjoni żewġ livelli qegħdin joperaw hawnhekk b'mod parallel jew inkella nistgħu naħdmu flimkien nsaħħu r-regoli l-woli tagħna. Jiena nixtieq nilqallilek ukoll fil-kumitat jgħid il-President. Grazzi tal-intervent tiegħek, l-ewwel intervent tiegħek, il-Kummissarju. Mela, l-ewwel nixtieq ngħid l-ħbib tiegħi Daniżi li iwa ta' bilħaq il-livell ta' protezzjoni fid-Danimarka huwa qoli immens. Dan huwa tajjeb għaliex aħna nistgħu nieħdu eżempju minnu. L-iktar organizzazzjoni tal-konsumatur antika fl-Ewropa 60 sena, jiġifieri iva huma tassew attivi f'dan il-qasam. Iżda jiena naħseb illi kull pajjiż jaħseb illi huma l biex jipproteġu l-konsumatur. Għalla stant irridu narfu, rridu naraw, u l-mistoqsija tiegħi hija diretta għalikom. Intom tridu illi aħna naħdmu il-kol fl-imkien għal-konsumatur Ewropew u kif irridu namlu dan? Jekk aħna naħsbu dwar il-ħarsin nazzjonali, fis-swieq nazzjonali biss, kif nistgħu nagħmluh? Nistgħu nispiegaw lill-konsumaturi tagħna meta huma qegħdin jixtru fuq l-internet għaliex iwa dan huwa suq ġdid Ewropew. Aħna qegħdin nitkellmu dwar l-iskrin tal-mobile tiegħek bħala konsumatur Danis nista' ngħid jiena iva, jiena protett kif għandu jkun. Le, għaliex jekk inti protett jekk inti tixtri biss eh, eh, fil-limiti tal-frontieri tiegħek dak ifisser illi inti m'għandekx biżejjed għażla It-tina ħaġa tfisser ukoll li ħajkun hemm anqas kompetizzjonijiet fissu anke għal produtturi Daniżi u għal fornituri Daniżi ser ikun hemm anqas inċentivi jekk huma ma jistgħux jitqablu mal-oħrajn. Aħna ma nistgħux inwaffqu l-internet, ma nistgħux nagħlqu l-internet. Dan ma nistgħux nagħmluh fil-limiti ta' suq wieħed nazzjonali. għalda hekk iġobkom ħarsu lejn din il-tabella ta' tqabbil illi intbattitilkom fl-email tagħkom. Hemmhekk tistaw taraw informazzjoni dwar kwistjonijiet nazzjonali partikolari. Iżda, permettu li nkun diretta ma'kom. Jien ma nistax inwiet illi kull parti minn din it-test edha tejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur fid-Danimarka. Aħna irridu naraw ser nirfu u ser nitilfu għalix eh, dan huwa l-fat meta aħna nkunu qed nfasslu l-leġiżlazzjoni. Jiena qed naħseb dwar in-negozju hawnhekk ukoll. Għalix fl-aħħar mill-aħħar meta aħna naqtaw 97% b'din id-direttiva aħna qegħdin innaqsu l-burokrazija. Ovvjament il-konsumaturi ser jibbenefikaw minn dan. Aħna qegħdin naraw kif nistgħu nżidu t-kabbir tagħna u għandna 9 fil-mija jew 8% ta' kummerċ transkonfinali. Immaġinaw jekk il-kummerċ transkonfinali minħabba l-fiduċja jizdiet bitnej, bitlieta jew bħames fil-5% fis-snin li ġejjin. Dan ħajġib id-domanda u ser u kol spinta lis-suq. Jiena nifhem it-ħassib tiegħek imma kjozbok ħares eh, lejn it-tabella. Għaliex spess il-Kummissjoni ma tagħmilx dawn l-istudji komparattivi hemm il konsil li jagħmel dawn l-istudji u jagħti tweġibiet eh, adegwati. Jiena nkun irrid il tim tiegħi jgħamil, jagħti kemm jista' jkun informazzjoni. Issa dwar il-self għal SMEs. Mistoqsija tassaw interessanti. Sentejn ilu kelli esperjenza interessanti meta minna kompetizzjoni għall-aqwa proġetti dwar il-kuxjenza fost il-konsumaturi. U l-organizzazzjoni tal-konsumaturi svediza rebħet dan il-premju b'kampanja ta' trawim ta' kuxjenza eh, li għandax taqsam ma' self tal smis Għandax ta' jiena ninkoraġikom biex eh, tieħdu l-aqwa prassi minn dan. din hija prassi li nsibuha f'Finlandja, fl-Iżvezja u fl-Estonja u anke f'xi stati Baltiċi qiegħda tidħol. Jiena nixtieq nagħmel ċara li f'każijiet bħal dawn kemm ir-rekwiżiti tal tal-direttiva tal-konsumatur kif ukoll ta' servizzi finanzjari iridu japplikaw. Dwar dak li qal is-sur for nixtieq ngħidlek li l-ktib tiegħek dwar il-konsumaturi huwa eċċellenti. Issa dwar il-mistoqsija tiegħek jwa irridu nibilanċjaw id drittijiet tal-konsumatur u l-ispejjeż. Kif qed inti dan nistgħu nagħmluh biss jekk ikonna regoli komuni u l-Kommissjoni tkun tista eh, tkun impenjata mal-Parlament u mal-fatt illi kunem kampanja Ewropea dwar il-trawim ta' kosjenza fost il-konsumaturi. Ma il-Kommissjoni ma tistax toqgħod tispjega drittijiet fil-Finlandja, fil-Svezja, fil-Danimarka. fil finlandja fil svezja fil danimarka fil fil svezja fil danimarka jista jkun hemm xi eh, indipendenza tal-kampanji f'pajjiżi permezz ta' sussidjarjetà. Issa dwar il-kumpens kollettiv jiena nixtieq ngħid li dak li aħna qegħdin nagħmluh huwa dak li qegħdin nagħmlu huwa differenti minn dak li qed tagħmel id-DG kompetizzjoni. Hija qed titratta eh, leġislazzjoni ta' antitrust u ksur ta' din leġislazzjoni bħala u li għanda l-SMEs bħala vitmi potenzjali. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-kumpens meta xi ħadd jitlef xi ħaġa u jiġi kumpensat bl-istess ammont ta' flus, iżda b'mod kollettiv. Jekk ma tejnunix biex nispjega, fi Franza x'qed jieħdu l-konsumaturi minn din id-direttiva jekk tikkonċentraw fuq kwistjoni waħda li tista' tqajjem kuxjenza le din mhux ser taħdem irridu naraw l-istampa kollha kif inhi. Għaliex jekk dan ma namluħ, ma nagħmluhx mhux ser ikun hemm suq komuni ta' ċittadini għall-Ewropej. Tajja wis. Issa minħabba li sarinna l-ħin jinser nistaqsi l-grupp tal-kellima li biex ikunu fil-qosor kemm jista' jkun is-Sinjura Kanjeti, is-Sur Tarabella u s-Sinjura Rapti. Is-Sinjura Kanjeti, jekk jogħġbok, tista' tibda. Jiena nilqak ukoll bħala membru ġdid fil-Komitat. Grazzi, Sur President, jiena nitkellem bil advjan Iva, Sinjura Kommissarju, jien nixtieq nħu din l-opportunità biex nirringrazzjak ta' rapport ċar tiegħek. Jien ixtieq għajjem żewġ kwistjonijiet illi huma tassew importanti għalija. Jiena membru ġdid dan il-Kumitat. Biex nitkellem dwar is-sitwazzjoni fil-Latvja, nixtieq ngħid illi spiss niltaqa' ma' organizzazzjoni tal-konsumatur u rappreżentanti tan-negozju u ma nafx kemm ser ikun possibbli biex nilħu kompromess bejn dawn iż-żewġ opinjonijiet differenti. Għaliex it li huma jemnu li għandhom raġun u għandhom opinjoni differenti għal daqstant jien nixtieq nistaqsi fejn tara din il-linja komuni kif nistaw aħna nqarbu lejn xurxin dawn iż naħat hekk differenti. Il-kumment ieħor tiegħi huwa dwar il-fatt li l-Latvja bħalissa tinsab f'kundizzjonijiet diffiċli fi kriżi ekonomika profonda. Ċentru ta' drittijiet tal-konsumatur huwa xi ħaġa ta' lussu fil-pajjiż tagħna għaliex il-budget tnaqqas bi 30 fil-mija. Fil-Latvja m'għandniex NGO, illi tipproteġi l-drittijiet tal-konsumatur. Jekk dan iċ-ċentru tal-ħarsin ta' drittijiet tal-konsumatur jiċkien, mela allura n nies ma jkunu jafu xejn dwar id-drittijiet tal-konsumatur fil-Latvja. Jiena tassew grata għal fatt li inti appellajt biex il-Parlament Ewropew u l kummissjoni jaħdmu aktar dwar eh, trawim ta' kuxjenza fl Stati membri biex bekk fejn hemm nuqqas ta' kuxjenza f'dawk l-istati membri titqajjem aktar eh, kusjenza dwar id-drittijiet tal-konsumatur. Grazzi, sur Tarabella. Grazzi, sur, Sinjura Sur Ċer, Sinjura Komissarju. Inti kont qed tgħid il-ċittadini il-konsumaturi irridu jadattaw ruhom għas-suq uniku. Iżda jiena naħseb illi u għadmir tagħna li niżguraw dan jiġri għaliex aħna rridu nieħdu miżuri biex eh, niranġaw fejn hemm l-affarijiet, fejn hemm il-problemi. Inti pubblikajt rapport il-ġimgħa l-oħra dwar ir-rati differenti eh, tal-banek. Iżda, kummissarju 20 sena, 20 sena ilu għamel studju illi wasal l-istess konklużjonijiet. Iżmin baqa d-dej u aħna għadna t-noħorġu dawn l-istudji l-istess. Iżda met intom tamlu dawn l-istudji, il-konsumaturi kun qed jistennew li l-affarijiet ser jinbidlu. U din irridu nirrispondu għaliha. L-istati membri wkoll iridu jieħdu responsabiltajiet tagħhom mod serju Jina hawnhekk nista' nagħtikom eżempju wieħed aħna qegħdin nitkellmu dwar il leġizlazzjoni iżda huwa huwa importanti nitkellmu dwar iċ-ċittadini, il-konsumaturi, xi dwar ir-roaming pereżempju din kienet kwistjoni ibsa fil-mandat li għaddi li għadda u din affettwat lin-nies f'pajjiżi differenti li hemm rati differenti. Wasanna soluzzjoni unika Ewropea profajna nsolvu l-problema u naħseb li din nistgħu nagħmluha fuq sma oħra. Aħna Kuntenti li ser nkomplu naħdmu miegħek u nagħmlu studji li jeffettwaw liċ-ċittadini tagħna li nittama kun nistgħu nsolvu dawn il-problemi għaliex dan huwa l-mod kif aħna nistgħu ntejbu l-fiduċja li huma għandhom fina jekk aħna nkunu nistgħu nirranġaw u nsolvu l-problemi tagħhom. Is-Sinjura Rabti. Grazzi, sinjura Koneva. Nishtiq nilqak, hawnhekk. Jiena minn niġi mill-Greċja wkoll u aħna għandna problemi wkoll f'pajjiżna. Inti kont titkellem dwar id-drittijiet tal-konsumatur qabel. Ħafna drabi dawn laqas biss ikun jafu d-drittijiet tagħhom x'inhuma u laqas dawk li jagħmlu l-kummerċ. Il-banek min-naħa l-oħra jafu x'inhuma drittijiet tagħhom iżda jgħodu ta' parse ma jafux x'inhu drittijiet tagħhom. Ma nafx jekk danċ sirx bil-konsens tal-ġestjoni tal-banek. Zbatax il-bank fi Greċja xiftit xurilu kalla maħalsu multa ta' 10 biljun euro. Ovvjament int konxa ta' dan. Iżda kull-jum għatem prattiki ħżiena minnaħa tal-banek. Irridu nitrattaw mux biss fil-rigward il-prezent iżda wkoll dwar il-ġejjini Aħna diġa ħtarna l-Sur Barroso bħala President tal komissjon Limis u jiena jidirli li hemm differenza bejn dak li qal sur Barroso fil-grupp għal grupp ta' soċjalisti u dak li qal f'okkażjoni oħra. Huwa qal li l-awtoritajiet tal-Istati membri mhumiex qegħdin jikkooperaw. Fit-22 ta' Settembru imbagħad inti u naqbel miegħek qed nikkwota li aħna għandna bżonn niżviluppaw sforz awlini sabiex nintroduċu għafas speċjali għal standards biex ninformaw il-konsumaturi dar regoli li rridu jiġu rispettati u rispettati wkoll mill-bord tal-banek. Rrid jiġi rispettati wkoll mill-awtoritajiet kompetenti kollha, għalhekk jien nixtieq nistaqsi kemm inti kemm int ottimista lill-Kummissjoni l-ġdida wara da kollu li għalinna s-Sur Barroso jekk s daħħal dan kollu fil-prattika? Grazzi, l-Kummissarju s Jena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar ħad tkun diffiċli ħafna li nitlaq minn min fostkom għax il-domandi qed isiru aktar interessanti kull ma tmur il-laqa. Qed nkunu konkreti fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Is-Sinjura Kanjeti, Il-kampanja dwar id-drittijiet tal-konsumaturi tista' sseħħ fuq il-livell Ewropew jekk ikollna l-istess drittijiet inkella il-Kummissjoni permezz tal-proġett li kien ikkonċentrat fuq il-pajjiżi ġodda li ddaħlu fl-Unjoni Ewropea. Il-kampanja hija finanzjata l-aktar mill-appoċ finanzjarju tal-Kummissjoni bħalma tafu. Kien hemm kopertura kbira, jiena familjari ħafna dwar is-sitwazzjoni ta' pajjiżek għax jiena żor dak il-pajjiż mal-organizzazzjoni tal-konsumaturi u għalhekk nilqakom sabiex ikun hemm approċċ aktar omoġenju u nsaħħu il-movimenti tal-konsumaturi. Naf li din hija problema iżda ma nistawx inkomplu nimponu aktar rida bejn l-organizzazzjoni tal-konsumaturi biex jaħdmu fl-imkien. Iżda jien ħna mill-isforzi kollha sabiex mmur għal darboħra u nitkellem magħhom u nistieden l-organizzazzjoni tal-konsumaturi jekk huma lesti li jagħmlu dan biex jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom u nippruvaw nejnu kemm jista' jkun. Jiena lek naħseb li miex lussu xejn affattu li noqogħdu attenti dwar id-drittijiet tal-konsumatur u għal oppost fil-fatt. Meta ikonna żminijiet diffiċli, meta l-fiduċa fis-swieq edha tiġi perikolata, aħna rridu nżidu l-fiduċa tal-konsumaturi u nisħaq biex il-kapijiet kollha tal-gvernijiet għax il-Kummissjoni ma tistax twassal il-flejes kollha lill-Stati membri kollha nisħaq biex dawn il-gvernijiet nazzjonali jallokaw aktar flus. Jiena naħseb li fil ġejjini nistgħu nkunu qablu kemm flus joħorġu mill-Istati membri biex jiġu dedikati għal politika tal-konsumaturi. Dem mhux ħalla ta' flus u għal appost. Immaġinaw għandna 500 miljun spettur fis-suq u jekk ikunu edukati sow, ikunu mal-ma sow, dan inaqqas l-ispejjeż fl-aħħar mill-aħħar. Jekk niġbdu id-dej dak li jkun rigward ir-regolarità, din ħatwassal biex il-konsumatur ikun jista' jagħmel taqbila u fl-aħħar mill-aħħar nistgħu nagħtu mbuttatura lill gvernijiet sabiex ikun jistgħu jallokaw aktar flus għall-konsumaturi. Grazzi għalhekk issa ngħaddi għall kwistjoni ta' Sinjura eh, Sur Gebhardt, eh, nirringrazzjah eh, tal-klim li qal u għanur u koll għalija li nilqaw hawnhekk. Fuq din il-kwistjoni li jinti staqsej dwara, iva l-infurzar hija importanti u hija kompetenza tal-Istati membri iżda fl-istess ħin hemm eblugu taħt trattat għalina biex ikun hemm aktar infurzar għax l-infurzar ma jqafx fil-frontieri nazzjonali. Għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u għalhekk il-Kummissjoni hija esta li tappoġġa l-Istati membri fl-isforzi tagħhom biex tgħin l-infurzar fuq dimensjoni ta' livellu u l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. fir rigward il-miżati bankari, meta din diskutu mar regolaturi dan l-istudju wasal fi żmien fil-pront għax bekk stajna naraw x'inhija s-sustanza u naraw x'għandhom jagħmlu regolaturi. Fir-rigward il-konflitt tal-interess, ħan eżempju mill-Ġermanja, huwa studju mill-Ġermanja, mhux studju tagħna. Kellhom eh, persuna misterjuża li qed prova tagħmilha ta' parsi armla biex tirċivi eh, servizzi soċjali f'stat membru u mhux f'24 oħra. Għala, għaliex kienla kella aġent li proponila eh, suġġerimenti u dan kien sta għal prodott u għal prezz tal prodott. Għalhekk aħna rridu nagħmlu nforzar tajjeb u xira u issa huwa l-mument li nagħmlu dan kollega Irustopoli fir-rigward batax il-banek jiena konxa dwar dan l-Italja qed tagħmel infurzar tajjeb dwar il-ringtones. Dan huwa l-aqwa pass li nistgħu nagħmlu jiena tinħares lejn il-riżultati ta' swieq għal konsumaturi fil-kuntest ta' sweeps u ħan pubblika wkoll linji gwida dwar il-prattiċi inġusti fuq is-suq li ħajindirizzaw ukoll is-servizzi finanzjarji. Jiena ma mal-Assoċjazzjoni Bankarja li semmejt xi sena u nofs ilu u hemmhekk diġa' kellhom sinjali allarmanti għal fil rigward il-bejħ bi pressjoni l konsumaturi Għalhekk għandna bżonn leġiżlazzjoni Ewropea. Rridu nagħmlu spezzjoni dwar dak li aħna binna dwaru, dwar dak li intom qbiltu dwaru. Grazzi ħafna. Fadal ħin għal xi domandi oħra għandi seba kellima oħra fuq il-lista tiegħi ħanieħdu tlet blokok oħra iżda nistaqsikom biex nżommu fil-qosor fid-domandi tagħkom. Is-setta domandi li jmiss, is-Sur Stever, is-Sur Bilen u s-Sinjura Weiler. Is-Sur Steven l-ewwel. L-ewwel is-Sinjura Karazzi Bills mbagħad inti. Grazzi, Sur President, grazzi, Kummissarju, ħanżon fil-qosor dwar direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur jiena naqbel mal-argumenti tiegħek u nifhem l-punti tiegħek dwar l-armonizzazzjoni iżda per eżempju l-perjodu ta' 45 ġurnata għal-kumpens fir rigward il-konsumatur fir renju Unit, kif ikollhom 14 ġurnata jkollhom drittijiet imnaqsa għalhekk nifhem dwar nifhem li hemm il-kwistjoni li qabel kellhom design ġurnata issa niżlilhom għal nizlulom il-ġranet u għalek rridu naġixxu b'mod sabiex il-konsumaturi kollhom xi ħaġa li jarfu u li jħossuhom li mhux qed innaqsulhom id-drittijiet tagħhom. Fir-rigward il-vjaġġar blajru naħmen li għandna naħdmu aktar, fir-rigward l-infurzar li għati importanti ħafna, mbagħad għandna bżonn eh, il-gwidi tal-bliet turistiċi kif ukoll l-SMEs, l-negozji żgħar u daw kollha rridu nimmonitorawhom ma kwistjonijiet li għadhom ma tqajmux sissa. Grazzi. Kien hemm ħafna domandi f'dik id-domanda tiegħek is-Sur Wheeler Grazzi, Sur President. Grazzi Komissarju, għax-xogħol tiegħek. Jiena nafda li inti kompli dan ix-xogħol, b'mod partikolari nixtieq nirringrazzjak tal-li trattajt il-kwistjoni kontroversjali ta' riklamar fuq l-internet bit-targeting tal-imġiba fuq l-internet. Din it-teknika hija bbażata fuq ġbir tal-informazzjoni tal-imġiba tal-klient qed jinħolqu profili mingħajr l-arfin ta' dawk il-konsumaturi konċernati. U għalhekk ħafna esperti qegħdin jiskonsidraw din it-teknika li timmina l-privatezza, speċjalment is-sigretezza tal-korrespondenza kif ukoll trattament tad data personali. Kummissarju, interċevejt informazzjoni dwar dan u jekk għandix nkunu mħarsa bħala konsumaturi fuq dan ir-rigward, jiena naf li inti ħatilqa dan il-suġġett eh, fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti fil-Kungress kien hemm din il-kwistjoni li ġiet trattata u rridu naraw x'progress sar f'dan ir-rigward. Grazzi, Sinjura Korazza Bilt. Grazzi, nixtieq nirringrazzjak, Kummissarju, għall-isforzi tiegħek sabiex ikonna eh, bil komuni fuq dan l-standards għal konsumaturi jena nemmen li nistaw nifacilitaw is-suq uniku li natu aktar protezzjoni għal konsumatur, trasparenza, kompetizzjoni li ħajkun għal beneficju ta' kulħadd. Meta kellna l-Ministru Svedis għal protezzjoni tal-konsumatur, s sinjura Sabuni hija pruvat kemm jista' jkun tilħaq il-bil komuni malajr kemm jista' jkun hija qalet li hija fiduċuża li tagħmel dan. Kollegi tiegħi minn Danimarka, minn Svezja, minn Franza għajmu kwistjonijiet sabiex tejbu il-protezzjoni tal-konsumatur, per eżempju, fil-Ġermanja nistaw nelħu lan li nissalvagwardjaw il-konsumaturi u l-istituzzjonijiet tal-konsumaturi. Nafu li hemm dawk li huma xettiċi fir rigward il-proposta tal-Kummissjoni xejdulek u xtajdulhom inti lil dawk li huma xettiċi fir rigward l-armonizzazzjoni ta' standards għoljin ta' protezzjoni tal konsumaturi fin negozju għoli. Grazie. Mela, tajjeb wisq, nibda bis-Sinjura Stilek. Biex iwieġeb id-domanda tiegħek u tħassib tar-Renju Unit, aħna qegħdin nemżu l-garanzijiet kummer aħna mhux qegħdin missu mux qegħdin nittrattaw il-kwistjonijiet kummerċali. Aħna l-lin, lil dawn l-lin mir-rekwiżiti tas-CRD fuq il-linji tal-ajru. Wara sena u nofs ta' ħidma fl-imkien mal-autoritajiet nazzjonali, aħna wassanna biex ifissu ikonna 85% minajr name and shame. Kien hemm ftit pajjiżi li kienu kuraġużi biżejjed sabiex mod espliċitu jsemmu l-kumpaniji li qegħdin jonqsu mill-li l-aspettativi tal-konsumatur. Nemmen li dan huwa importanti ħafna ma nistax namira dan il-kumpaniji kollha iżda mbagħad meta jkun hemm kwistjoni kontra dawn il-kumpaniji għala m'għandniex naqsmu din l-informazzjoni meta jkollna element bħala konsumaturi. Dan l-element jista' jilħaq ħafna konsumaturi oħra permezz ta' Facebook jew social networking ieħor u jistajjen għalek għal-fema ġenerali tal-konsumaturi. Fuq is-City Guide, jiddispjaċini ma nista' nagħmel xejn. Wara tliet snin ta' sforzi ktibt lill-ministri konċernati jiena ktibt dawn l-organizzazzjonijiet konsumaturi għax din mhux kwistjonijiet ta' konsumaturi iżda għandha x'taqsam bejn negozji oħra. Jiena jiddispjaċini li għadhom qed jirċivu il-menti għaliex iċ-ċittadini għadhom qegħdin iserħu fuq l-isforzi tagħna Għalhekk jiena ma nistax nagħmel aktar mill-li diġà Il-kuxjenza hija xi ħaġa li nista' nofri f'dan il-punt. Fir-rigward dak li qal is-sur Bielan. Targeting tal-imġiba tal-konsumaturi fuq l-internet. Nixtieq ngħid li kien hemm missjoni li ntbatet l-Istat Uniti il-ġimgħa li għaddiet biex titratta dan l-istudju u aħna qegħdin inniedu wkoll il-profiling u targeting forums nilqal u nħeġġeġ lil kulħadd biex jikontribwixxu wara sena fl-aħħar rridu noħorġu bil-proposta. Tajjeb wisq, fir rigward s-njura Gorazza Bilt u li qalet interessanti ħafna. Pala riżultat ta' CRD, per eżempju l-konsumatur Svediż ħaj benefika biktar offerti kompetitivi minn barra mill-Iżvezja Dawn ħajkunu soġġetti wkoll għal level ta' protezzjoni komuni meta jivvjaġġaw madwar l-Unjoni Ewropea u dan għandu jagħti xprun ġdid, impetu ġdid għal negozji kif u x'jagħmlu n-negozji f'dan ir-rigward. Inti kwotajt eżempju mill-Presidenza Svediża l-problema teżisti kullimkien madwar l-Ewropa. Fir-rigward l-SMEs, żari jew kbar ikunu xi huma. Rridu jinvestu aktar minn 2000 euro. Fil-fatt 2157 euro. Jekk intom tridu tkunu jekk il-dawn l-SMEs rridu jkunu konxi mir regoli kollha, rridu jonfqu ta' bil-ħaq 17,000 euro. Għalhekk jiena ma nistax nilmenta fir-rigward l-appoġġ tal-konsumaturi. Iva nara l tħagġiċ biex ikun hemm adozzjoni tar regoli nazzjonali għal komunità partikolari tan negozju, iżda ħammorru nagħmlu negozjati. Mill-kollega Latvjana l-qajt nil dan is-suġġeriment biex inkun nistgħu nsibu bilanċ, ħanipprovaw nibqgħu nagħmlu Eh, negozjati sabiex fl-aħħar insibu dan il-bilanċ hekk mistenni. Ejja ħanamlu dan il-pass fl-imkien. Għanna tliet persuni oħra, naħseb li issa sar il-ħin u nitlobom, nitlob il-Sinjura Korea, Sur Buzoj u Trapalidis, nitlobom iżommu fil-qosor. Grazzi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 tilħal l-għanijiet taħħa, ħna m'għandniex dubju dwar dan skont il-Kummissarju, il-proposta iżżid il-ħarsien tal-konsumatur iżda. Il-proposti jibbażaw ruhom fuq il-fiduċja. Il-Kummissarju tgħidilna jiena nemmen, I believe. Jew inkella titkellem dwar tabelli komparativi li għandhom valur kwalitattiv biss ser nażaminawhom għada għaliex għada ser jiġu prezentati dawn it-tabelli. Iżda aħna qegħdin nitrattaw dwar l-istrateġija kulħadd jaf li hu li faċli naqsu l-standards. U aktar faċli l-inżidu għom fil-ġejjeni jekk il-direttiva attwali eh, nindunaw li hija falliment. fil-ġejjeni nishtiq nistaqsi ser ikun aktar faċli, aktar diffiċli narġaw nżidu l-standard. Dastant is Sunjura Kummissarju tkellimna dejjem dwar metodu intelligenti li għamel sens u hawnhekk qed tgħidilna li ma rridux noħolqu xi Frankenstein. Iżda jiena nixtieq ngħid illi s-suq intern tagħna ta Da diġa huwa mostru li jixbaħ lil Frankenstein għalis għandna ħafna liġijiet differenti fil-istati membri kollha. Inkunu wis ambizjużi jekk inkunu rridu narmonizzaw kollox. Irridu nżommu f'moħħna dejjem illi jeżistu liġijiet differenti. Grazzi, President. Nixtieq nifraħ lill kummissarju għall isforzi li għamlet u nixtieq kull suċċess u risq għal ġejjieni. l-ġimma li għaddiet il-rapport dwar il-servizzi finanzjarji kellu impatt pozittiv fir-Romanija f'pajjiżi għax kellna l-opportunità li naraw li ħafna pajjiżi Ewropej fir-rigward servizzi finanzjarji u bankarji għal konsumaturi aktar minn qabel hemm nuqqas ta' trasparenza, spejjeż moħbija u għalhekk huma kwistjonijiet li rridu jiġu arranġati. Id-domanda tiegħi hija li lin mill-azzjonijiet ta' monitoraġġ għandek f'moħħok xi miżuri kontra il-problemi li nsibu mal-servizzi finanzjari u t-tini punt. Għandek f'moħħkom li ġejjini ikolkom rapport dwar il-prattiċi ta' difiza tal-konsumatur fl-oqsma mediċi, għax meta nitkellmu dwar il-pratika ħażina, din kwistjoni ta' tbassir tal-konsumaturi, mhux kwistjonijiet relatati mas saħħa tal-konsumatur. Sto, għewona fħaristisġu din. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja lill kummissarju wkoll għall-preżentazzjoni tagħha. Nixtieq nirreferi għal xi ħaġa li qalet dwar it-titjib tas-suq intern. Fir rigward id-direttiva tas servizzi, kien hemm studju ta' impatt li ġie mistoqsi mill-Stati Membri, ġie mitlub mill-Stati Membri, iżda l-parametri soċjali ma ġewx inklużi, aħna ma naqblux ma dan. Dan għaliex hemm involviment ċar ta' liġi għax-xogħol. L-Istudju tal-impatt tal-Kummissjoni irrid iqis ukoll l-implikazzjonijiet soċjali fil-konsultazzjoni mal-imsieħba l-imsieħba soċjali. X'miżuri lesta li tieħdu lesta li tieħdu kummissarju. Grazzi, kollegi. Is-Sinjura Kuneva ħad titratta dawn tliet domandi. tajab ħafna il-tabella hija importanti ħafna biex tiċċara x'inhuma d-drittijiet tal-konsumatur mis-CRD. Ħajkun hemm riformulazzjoni, aġġornament u razzjonalizzazzjoni ta' l-erba direttivi li jeżistu skont ma stipol l-Parlament li għadda u jkun aktar faċli għal negozji li jbieħu mod transkonfinali u waslu biex ikun hemm ambjent aktar li jista' jiġi mbassar għal kemm għand konsumatur kif ukoll għan-negozji. Jiena m'iniex qed nistaqsi li wieħed jemmen mingħajr l-evidenza. Hija l-oppost propju. Jiena ħankompli nagħmel eh, dan u kull ma nistaqsi huwa li niftħu moħħna u naħsbu x'jiġri jekk din is-suq ta' suq digitali tal-negozju fuq l-screen, fuq il-monitor, xieġri jekk ma jkunx hemm direttiva waħda li tkun orjentata għal konsumaturi iżda jekk ma natux kas il-negozji mbagħad. Xieġri għax din hija l-istess ħaġa, żewġ faċċata żewġ naħat tal-istess monita. Għalhekk issa rridu noqogħdu b'mod għaqli naraw kif ħolqu suq li jkun komplementarju għal ħtiġijiet tas-suq. Jien rara reċentament tkellimt dwar il-punt ta' negozju ta' din id-direttiva iżda dejjem kelli negozji f'moħħi. Jekk dawn il-kumpaniji ibatu bil-regoli li namlulhom dan ħajkollu impatt negattiv fuq il-konsumaturi u dan mhux dak li nixtiequ aħna. Għalhekk aħna ħankomplu nitkellmu u mal imsiħba soċjali niprovdu informazzjoni lilkom. Biex bekk tkunu tistgħu temnu li dan huwa triq tajba sabiex nimxu fil ġajjini Is-sur xfab mbagħad. Fir-rigward is-servizzi mediċi, il-skorbor tal-konsumatur hija utli biex ikunu naraw x'inhuma l-prioritajiet għalhekk hija importanti li nagħmlu analiżi fil-banek fil-enerġija u trasport. Il-konsumaturi huma aktar speċjali, fil-fatt għandna kummissarju li huwa li hija responsabbli għas-saħħa u qed tagħmel xogħol eċċellenti ħafna. Iżda iva, naħseb li il-punt ta' tħassib li tqajjim huwa ġust u ħanamlu evalwazzjoni minn fejn għandna l-aktar elementi. Din hija waħda mill-benefiċċji jekk id-direttiva tidħol fis-seħħ. Nittamal u noħlom li konna parlament li kunu nistaw namlu leġizlazzjoni permezz tal-elementi tal-konsumaturi stess biex bekk ikunu nistaw nilħu l-aspettativi tal-konsumaturi u dak li verament huma jixtiequ biex bekk kollox ukun jista' jaħdem aktar ħarir. L-aħħar domanda mbagħad tas-CRD jiena għamilt evalwazzjoni tal-impatt dwar id-direttiva tad drittijiet tal-konsumatur u qed ninkludu wkoll l-impatt soċjali ta' direttiva. Dan se jkun pożittiv għaliex il-konsumaturi ħaj benefikaw mill-suq uniku armonizzat ħajkun hemm prezzijiet aħjar u kwalità aħjar. Naħseb li dan huwa dak li għanna bżonn fis-suq intern biex bekk nkunu aktar antropoċentriċi. Issa wasal iż-żmien li nibdlu l-affarijiet biex ikunu nistgħu nilħu l-aspettativi tal-konsumaturi li nitfaw lenti issa fuq il-konsumaturi hija importanti li konna ekonomija ta' parteċipazzjoni li se tbiddel l-affarijiet kif nima bħalissa. Tajja wisq. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll għax kien dibattitu importanti ħafna. Nittama li kolli aktar ħin biex nkun l loka u niddedika u niddiskuti magħkom u għal darba oħra lesta ngħidilkom għajduli meta tkun bżonni u nkun hemm biex naqdikom. Grazzi. Uh, well, Commissioner, I think... Um... naħseb illi dak l-applaw spontanju juri kemm aħna napprezzaw li inti ġejta hekk fosna l-lumu vera napprezzaw li inti vera tieħu in pen. Kellna 16 il-kollega li saqsek mistoqsijiet inti rispondejtom u ġibtom f'dettal kbir naħseb illi f'dak li għandu xaqsam drittijiet tal-konsumaturi li hija priorità kbira lina l-lum u għal nixtieq jekk iġobkom toqgħodu daqsxejn kwieti żommu l-kwiet rispettaw l-kummissarja għada mill tlieta sa' sitta u nofs ħajkollna diskussjoni fid-dettal dwar id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi ma' tim tal-kummissarju Koneva u ninsab ċert illi kull min huwa involut f'dak u interessat f'dak id-direttiva żgur ħajkun preżenti aħna u kol ftehmna l-lum Eh, Signor Kommissarju, sabiex namlu rapport ta' inizjattiva minnaħa ta' inizjattiva tagħna dwar l-scoreboards u aħna għan wkoll nirreferu għax-xogħol li sar minnek u mit-tim tiegħek. Nixtieq nirringrazzjak fisem il-kumitat għal dak ix-xogħol un tamaw li jkollna opportunità oħra sabiex nil-għawk eh, matul il-mandat tiegħek f'dan il-kumitat. Signor Repti għandek point of order jew Grazzi ħafna jina xtaqt najt illi kuntenta ħafna u najt lill-Kummissarju Inti zajt il-verb u kol jina noħlom, da jina nikkonsidra, jina naħseb Jiena naħseb din il, dan il-verb jiena jina naħlom u jiena nixtieq illi jsir u għaxa xi ħaġa tajba pożittiva kulħadd għandu jkun ispirat minn hekk iva. Nittamaw li kollna aktar nies jaħolmu fost il komissarju u inti ħajkollok iċ-ċans li meta tiġu għal ismieħ astituta ta' smieħ tal- kummissarji tistgħu tkunu tafu xinuwa l-ħolm u l-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni. Ġifini nirringrazzjak signor Rabti wkoll tal-kummenti tijak. Eżis kollegi sa kolna nħallu eh, signora Kuneva Titla eh, u ħanamlu eh, pawza sajra sabiex ma tiġi sabiex tiġi s-Sinjura Grazzi. Uh, so, ladies and gentlemen, can we, um, can we resume, please? Jek iġobkom, signori, jankoblu bil-laqatana, kieġobkom podġu bil-eda. Ħalli jissa aħna naddu għal-parti konklużiva tal-laqa. Qabel ma naddu issa għal dan il-punt importanti ħafna dwar il-ħlasijiet tard, nixtieq ukoll nagħmel punt ieħor minħabba li ma l-stage l-aħbarijiet kollha li kelli ngħidilkom minħabba li konna qegħdin nispiċċaw daqsxejn tard l għonet nixtieq ningrazzjal daw kollha li kienu voluti f'missjoni li verament kellha suċċess li kellna ġimgħa li għaddiet fissem il-komitat fl-Izvezja l ġemaneti t-sur Tarabella, s-sur Schwab, s-sur Njura Litigard kienu emmek fost l-oħrajn u aħna verament kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi, drittijiet tal-konsumaturi u s-suq intern u nishtan ringrazzja ħafna u koll il-tim ta' segretarjat, s-Njura Drimari, tal-organizzazzjoni eccellenti tal-sjara tagħna u nixtieq ngħid dan ukoll għal membri l-ġodda li ħaj forsi ħajkunu interessati sabiex jipparteċipaw fi żjarit li ħajkonna fil-ġejjini. Aħna kellna aċċess għall organizzazzjonijiet tal-konsumatur, aħna kellna wkoll mal-Ministru li tħossib il-kwistjonijiet tal-konsumatur u kellna wkoll għamma l-awtoritajiet tal-konsumaturi kif ukoll l-awtoritajiet li jħossib ix-xri pubbliku. Aħna kellna verament laqat intensivi u għamlu kontribut tajjeb ħafna għax-xogħol tagħna. Jiena nixtieq ngħid ukoll li kellna żewġ laqat tal-koordinaturi dan l-aħħar u l-ewwel nett il-koordinaturi ftemu li aħna ħanqasmu il-noti ta' deċiżjonijiet ta' dawn il-laqat kollha lill-membri kollha hekk kif ikunu tfasslu u mbagħad nkun nistgħu nqasmuhom lilkom ħalli intkom tkunu tistgħu taraw dettalji kollha. Jien mhux ħanoqgħod nidħol f'daw id-deċiżjonijiet kollha daw in-noti kollha, però jiena nista' ngħidilkom li f'dawn l-aħħar żewġ laqat aħna tħadimna fuq il-programm ta' ħidma, aħna qassamna rapporti lir-rapporters li ħajbdew jaħdmu f'dwar dawn ir-rapporti, aħna ftemna wkoll ukoll dwar numru ta' own initiative reports li kienu importanti ħafna u issa ħajin x-xogħol dwar dan rapporti, speċjalment ukoll tliet risposti għad dokumenti tal-Kommissjoni, l scoreport tal-suq intern, il-rapport Solvit u Aħna u kol ftemna dwar rapporti importanti ħafna oħrajn ġifir l għannet li nħarsu lej l-xkil għal suq intern fil-EEA. Aħna deċidejna wkoll nħarsu lejn l-iżviluppi ġodda fil-qassam tax-xiri pubbliku dan kollu ħajn xogħol fuq dawn ir-rapporti ħajnbeda dal-waqt. U aħna u wkoll illi konna xi delegazzjonijiet xi żjarijiet is-sena d-dieħla konna żjara fi Spanja, ħajkollna delegazzjoni li ħatmur l-Indja li ħanħarsu koll ċertu kwistjonijiet eh, ta' naturalment Republiku anka kwistjoni l indixxaqs drittijiet tal-konsumatur u t-tielet żjara tkun lej wieħed mill-pajjiżi tal-EEA. Aħna ħan konna ħan ikkomodaw kol il-mistoqsijiet tagħkom milli ħajkun indirissati li l kunsill li nittamaw ukoll li intom tibatulna ehm, dawn il-mistoqsijiet sa' Novembru qabel id-data ta' tranzizjoni u s-Njura Björling lesta u kollu t-rispondi l-mistoqsijiet ta'kom jek tiftakru s-Njura Björling kienet tu koll prezenti fl-ewel laqa. Unbat skenna u koll mistoqsijiet l-Kommissjoni dwar il-kwalifiki u dawn u koll ħajt meċċew il-qoddim u fil-qatana f'Ottubru, fil-6 ta' Ottubru propju aħna ħankun għaddin nippreżentaw il riżultati ta' studju li konna minna dwar it-trasposizzjoni ta' direttiva dwar l-arfim reċiproku. Din hija direttiva li qed toħloq ħafna problemi l-istati membri u naħseb li hemm ċerti kwistjonijiet li aħna għandna niddiskutu. Aħna nittamaw li dan ix-xogħol ħajt kompla u ħanajtulkom iktar dettalji, però Sinjura Burling hija verament interessata li tina ir-riżultati tal-Kunsil tal-Kompetittività li ħajsir fil-bidu ta' Diċembru u wi u koll sfortunatament miex ħadd kollha l-opportunità sabiex tattenti dan il-kumitat Pero aħna qegħdin nippjanaw li nagħmlu video conference mal-Ministru Björling matul is-sessjoni li jmiss ta' Strasburgu. Ġifiri, jiena nixtieq ringrazzja l-koordinaturi kollha tal-impenn li ħadu fil-programm ta' ħidma tagħna flimkien nixtieq nirringrazzja wkoll it-tim tal-Viċi Presidenti. Jiena issa naħseb li wasalna f'mument li aħna nistgħu nagħtu ħarsa lejn deċiżjonijiet formali u nittamaw li ħajkonna ħafna il-possibilità li jinvolvu eh, il-membri kollha tal-kumitat. Mela issa nistgħu ngħaddu għat skambju ta' opinjonijiet tagħna minħabba li aħna kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet meta ddiskutejna E, l-evalwazzjoni tal-impattu issa nixtieq li niddiskutu il-rika se tfassil mill-ġdid tal-proposta tal-Kummissjoni għanna fostna li sinjura Vajla ħnaħdimna maħħa għal snin twal f'dan il-kumentat kienet maħtura bħala rapporter mill-grupp tagħha u shadow rapporters li issa ħantihom l-opportunità sabiex jitkellmu wara Uma s-Sinjura Hanslik Kalli Pipi, Sur Kreutzmann għall-Alde, U aħna għaddin nistennew li l-grupp tal-ħodor jahtru l-xaħat, nasab li ħajkun s-Sinjura Rujela, illi ħatkun għattu koordina, ma nasab ħatkun xedow rapporter u koll. Għanna s-sur Dion u koll li ħajkun xedu reporter u kollha kemm huma ma preżenti llum fostna u mbagħad nkun nista' niftaħ diskussjoni għal membri l-oħra kollha li jixtiequ jikkummentaw dwar dak li nkunu għadna kemm smajna. Ma nafx jekk hemmx mill xaħat mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali li jixtieq jitkellem, ma nasibx. U nixtieq ningrazzja wkoll lis-Sinjura Bingamal li qiegħda tirrappreżenta l-Kummissjoni li preżentatilna fid-dettal l-evalwazzjoni tal-impatt fl-aħħar lqa li kellna. U qed nieħu gost li għandi l-opportunità sabiex nilqak hawnhekk fostna u issa nistgħu ngħaddu għad-diskors tar-rapporter. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena kont maħtura rapporter xierba sijatilu, pero diġa irċivejt ħafna u ħafna e-mails mill-assoċjazzjonijiet differenti li jagħmlu lobbying dwar dan is-suġġett. Ġifieri dan huwa l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fil-kumitat tagħna dwar din id-direttiva. U um, kien hemm xi mistoqsijiet li diġa tresqu lill-kummissarju u anka l-Kummissjoni u għadna marġivejn ix-tweġiba, però jiena naħseb li fiħdan dan il-Kumitat aħna ftemna li din il-leġizlazzjoni proposta narawa bħala kontribut sabiex aħna naqsu l-burokrazija. Pero apparti minn hekk qed naraw wkoll bħala opportunità sabiex nagħmlu xi ħaġa sabiex innaqsu diffikultajiet flotja tal-kreditu fil-Unjoni Ewropea, speċjalment tal kumpaniji żgħar. U dan kien naturalment il-problemi li għandna kienu riżultat tal-kriżi eh, ekonomika li għandna bħalissa. Aħna bżonn li ntejbu l-likwidità u anka nżidu l-aċċess għal fondi likwidi, speċjalment għal kumpaniji li għandhom problemi bil-cash flow bħalissa, kumpaniji li fil-fatt din ifallu minħabba fek. Rridu nejnu lil dawn il-kumpaniji żgħar daqs medju li minħabba situazzjoni differenti pero hija simili ħafna li hija diffiċli tal-kriżi ekonomika li din ibatu. Il-settur pubbliku kif ħna aħna fl-ewwel diskussjoni tagħna, aħna naħsbu illi il-grupp tagħna, qed nitkellem fissem il-grupp tagħna, aħna ma nistgħux nifmu għalfejn aħna nixtiequ illi konna dawn ir-regoli għas-settur privat iżda mhux għas-settur pubbliku. Jina naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam is-settur privat, is-settur pubbliku kollha għandna jkollna dawn ir-regoli għanna jkollna serji, serje ta' regoli kif għada kem qalet il-kummissarja, il-kummissarju, u għawek aħna maħnix naħseb għedin namlu dan fis-settur pubbliku, l-affarijiet mhumiex ċari fis-settur pubbliku. Minħabba li f'dan is-settur u um hemm ħlasijiet li jsiru bilaqal ħafna u huma regoli fis-settur privat li huma l-iktar effettivi. Aħna naturalment irridu nippruvaw niddiskutu dawn il-punti mal-kollegi u mal-esperti. Jiena qed nipproponi timetable li hija importanti ħafna għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw bisħieħ f'dan id-dibattitu f'dan dan il-kumitat, jiena naħseb illi mhux l-iskaden li issa għandna nużaw dan l-iskambju ta' opinjonijiet li ħajkolna l-lum u nissuġġerixxi li jkollna smieħ ukoll forsi nistgħu nitkellmu ma' segretarjat li organizzawna smieħ forsi fl-14 ta' xar tieħel ħalli bekk ikollna biżejjed Zmin sabiex nikonsultaw mal-NGOs, mal-lobbyists l-oħrajn u naturalment aħna ngħidulhom li lesti li niddiskutu anka nixtieq ukoll nitkellem ma' shadow reporters huma naħseb ħaj d-dati tagħhom sabiex jagħmlu x-xogħol li għandhom jagħmlu. Però jiena xtaqt ukoll li nissuġġerixxi li l-ewwel abbozz m'għandux jitfassal sakemm aħna ma jkollna dan is-smih minħabba li dan huwa propju lan li jkollna smih. U l-ewwel abbozz ta' dan ir-rapport ħajasal biss meta nkun naf x'inhuma x-xewqat tan-nies, x'inhuma il-bidliet li jixtiequ il-kollegi u um, allura nissuġġerixxi li jiena noħroġ l-ewwel abbozz wara u l-ewwel abbozz wara ismih li ħajkolna u mbagħad fl-aħħar ta' jannar jew frar ikollna l-vot f'dan il-fihdan dan il-kumitat aħna maħniex ma xed ninsabu taħt pressjoni ta' żmien, però xertu waħda nixtieq li navvanzaw ix-xogħol tagħna dwar dan ir-rapport minħabba li hemm xewqa kbira illi din leġiżlazzjoni tkun adottata u xi kultant aħna nkunu soġġetti għal kritika min-naħa tal-opinjoni pubblika u jiena nixtieq ngħid ukoll illi fil-kuntest tal-kumpaniji żgħar għanna din l-idea li l-Kummissjoni għandha taħdem b'inizjattiva tagħha. Però ir-reazzjoni li aħna edin nieħdu miex palpa tas-soltu fil-Ġermanja, per eżempju, il-nies iridu din il-leġislazzjoni li di tkun adottata. Issa dwar eh, iż-żmien kif qed tilkom dwar timetable forsi fil-sessjoni plenarja ta' frar aħna nistgħu Eh, niddiskutu resqu dan il-rapport fil-plenarja u jiena it-tammajt illi nilqu ftej mill-iktar fis, pero kif diġa intqal. Hemm xiftit opinjonijiet kontroversjali li hemm palissa dwar dan is-suġġett kif qedtilkom anka dan kien riflesta tajab ħafna anka fl-emails li rċivejt jiena u allura nistiden l-kollegi sabiex ikonna diskussjoni miftuħa. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll li inwiġbu xi ftit mill-mistoqsijiet aħna wkoll u fid-diskussjoni li ħajkolli ma' Shadow Rapporteurs, jgħan nkun naf jekk kienx hemm xi każijiet rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja jekk dawn ittieħdux konsiderazzjoni u jekk le għalfejn il-Kummissjoni mhijiex qed timponi l-ebda tip sa' sanzjoni għas-settur privat. Kfettilkom ħanibdew ix-xogħol tagħna issa u qed nistennew bil-ħerqa li jkollna kooperazzjoni magħkom. Grazzi ħafna Sinja Weiler naħseb ukoll illi inti tixtieq ikollok seduta ta' smih sajra u li mbagħad tipproduċi r-rapport tiegħek. Jiena naħseb li din hija tajba ħafna u aħna nistgħu nilqgħu t-talba tiegħek u naraw issa x'għandhom xejdu u rapporters, isni sinjur Hansik. Sur President, nirringrazzjak, eżis kollegi, jiena nixtieq ngħid illi fl-istat membru tiegħi Fl-implementazzjoni ta' Small Business Act jiena ltqajt ma' rappreżentanti tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju u naf li din dan la bosta direttiva huwa dokument illi inqara ħafna minn ħafna nies u qed nieħu gost li qed niddiskutu ħillum diġà, però nixtieq li nitkellem fuq xi ftit mill-aspetti ta' dan id dokumentu forsi naqsaqsi wkoll lir rappreżentant tal-Kummissjoni ċertu mistoqsijiet li huma marbuta ma' din id-direttiva. Jiena jidhirli li il-problema prinċipali kif diġà kienet intwerit ukoll fl-evalwazzjoni tal-impatt kien il-fatt ta' rati tal-interess. Jekk din hijiex marbuta mal biżal li wieħed jitlef il-klient u ċar illi aħna ma nistgħux nibdlu din l-attitudni. Minħabba li aħna ma nistgħux nindaħlu fid-deċiżjonijiet tagħhom, però jiena naħseb fil-fema tiegħi illi għandna naħolqu ċertu kundizzjonijiet li permezz tagħhom u mbagħad aħna nkunu nistgħu Eh, nieħdu ħsieb id-drittijiet tagħhom b'mod aħjar u b'mod iktar miftuħ. Jiena naħseb illi il-piżijiet l-ispejjeż amministrattivi soltu jkunu ħafna iktar mill-ammont illi eh, ikun qed ikun imsellef u jiena din il-problema nara ħafna fil-pajjiż tiegħi. U allura id-dritt illi inti tieħu lura il-spejjeż amministrattivi huwa punt importanti ħafna. Din għandha x'taqsam ukoll ma' dewmien fil-ħlas u il-borderline huwa ta' ħames euro. U naħseb li daw l-istrumenti legali jedin diġa fil-fidejn il-negozjanti. Il Jina naħseb li negozjanti u rappresentanti tal-kumpaniji sartu ta' daqs medju mhumiex ma jafux illi hemm dawn id-drittijiet. U naħseb illi hemm bżonn insibu pjattaforma tajba ħalli aħna kunu nistgħu fil-fatt tinqasmu din informazzjoni nixtieq insaqsi issa rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea jekk huma jaħsbux illi jistgħu fil-fatt jappoġġaw dawn it-tip ta' attivitajiet ħalli aħna nkomplu ninformaw eh, lil kumpaniji żgħar daqs medju. Issa dwar rati tal-interess speċjalment, jiena naħseb li kwistjoni oħra li importanti ħafna hija l-armonizzazzjoni tal-ħlas u tat termini tal-ħlas bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi u kumpaniji privati. Jina naħseb il-fat li għanna periodu ta' 30 ġurnata sabiex jisir il-ħlas, naħseb li dan huwa puntat tajjeb ħafna, però jina naħseb li eh, jekk minkejja l-fatt li l-Kummissjoni jista' li skużawni li l-kumpaniji jistgħu jaċċettaw mingħajr problemi jista' jkun li l-konsumaturi jkollhom problemi sabiex jaċċettaw din. Il-perċentwal ta' 5% li kien stabbilita japplika l-kumpaniji speċjalment meta rati tal-interess ikunu meta jkun hemm bżonn li jkun hemm penalty interests. Jiena naħseb illi jidher li l-Kummissjoni fil-fatt għandha tipprova tirrispondi din mistoqsija dwar il-fatt ta' dan il-perċentwal u għalfejn kien introdott. Għalfejn kien introdott dan il-5%. Forsi l kummissjoni tista' tirrispondini u anka dwar l-armonizzazzjoni tal-ħlasijiet bej il-kumpaniji stess nafu illi term of payment għandu jkun inkluż fil kontrat u dan qed jwassalna f'sitwazzjoni illi aħna qegħdin nofru vantaġġ lill kumpaniji sabiex jirregolawha. U jien ma nasibx li għandna nintervjenu f'dawn il-każijiet minħabba li Naħseb li hemm biżejjed jiena wkoll nixtieq insaqs il-Kummissjoni Ewropea dwar il-fatt jekk hemm xi entitajiet eh, pubbliċi li jixtiequ li jkun hemm marmonizzazzjoni tal ħlasijiet u kien hemm mistoqsija oħra wkoll illi kienet mistoqsija mir-rappreżentanza tagħna dwar il- parteċipazzjoni u rwol ta' kumpaniji żgħar ta' daqs medju f'dan il-ħlasijiet. Jiena nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea tina daqsxejn ta' informazzjoni dwar dan is-suġġett u nittama li naħdmu b'mod kostruttiv ħafna mar-rapporter u verament kuntenta illi ħajkonna dan is-seduta ta' smih pubbliku u bekk aħna nkunu nistgħu ikollna rappreżentazzjoni ta' xi ftit mill-kumpaniji żgħar ta' daqs medji nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Grazzi tal-interess tagħkom f'dan is-suġġett. Naf li inti kwalifikata biex titkellem dwar kwistjonijiet taħla start. Jinser ndaħħal il-Komissjoni iktar tard biex titkellem dwar il-punti li għamlu rapporters u shadow rapporters. Issa nistieden l-Sur Kreutzmann li huwa membru ġdid tal-Komitat u għadu ma qatt ma intervjena. Issa se jitkellem fi semralde. Grazzi tassew. Jiena sodisfallet qed nara din il-proposta għal direttiva għaliex tagħti lill SMEs opportunità tajba biex jiddefendu lilhom minnu infushom kontra il-monopolji. Hija wkoll pożittiva eh, għal monopolju dwar is-servizzi universali. Hemm diversi negozji, jiena dan nafu meta kont kunsillier. Jiena naf li hemm dawk li ħalsu fil-waqt u dawk li ma jħalsux fil-waqt. Hemm differenzi bej il negozji xi negozji. Eh, hemm differenzi bej dawn negozji u organizzazzjonijiet pubbliċi fejn in-nies eh, ma jagħtux każ tal-kontijiet tagħhom. Min qed li għaliex hemm min qed eh, differenza bejn dak li hu privat u dak li hu publiku, jekku hu pubbliku huwa ċar hemm budget. L-awtoritajiet lokali rridu eh, joqogħdu attenti għaliex jekk dan ma jamluħx ma jieħdux il fus tagħhom mill-bank. Iżda, bil-negozji privati jista' jkun hemm sitwazzjoni l-aktar jekk ikun hemm eh, kapital baxx fejn dawn isibuha tassew diffiċli biex jagħmlu l-ħlas tagħhom. Mbagħad ikun hemm sanzjonijiet. 5% jista' jkun ammont eh, kbir f'każ bħal dan. F'sitwazzjonijiet oħrajn jista' jkollok interessi ta' 60%. Dan jista' joħloq problemi. Jiena minix ċert dwar dan jekk dan irid applika lil negozji privati kollha. Iżda, dan ma jridx ifisser li negozji ser eh, jiġu faċċati b'ħafna problemi. Għal negozji żgħar, ovvjament dawn irridu jkunu kompetittivi ma' negozji kbar li spiss ikun qed jikkompetu magħhom, huwa diffiċli illi wieħed jitielhom eh, bli marfa x'għandhom jagħmlu kif għandhom iħallsu. Ovvjament jista' jkun ma jkollhomx l-istess għanijiet għaliex huma jridu jagħmlu dawn dan il-ħlas. Iżda jien lest li niddibatti dwar dan. Bat nishtiq nistaqsil mistoqsija għaliex qegħdin nieħdu konsiderazzjoni ammonti differenti hawnhekk. L-ispejjeż huma l-istess. Jekk hux qed nitkellmu dwar kont ta' 1000 euro jew 10,000 euro, jew jekk hux ser tiddaħħal il-rata ta' sanzjoni ta' wieħed fil-mija ma nafx jekk din jixtajba meta nitkellmu dwar 10,000 euro. Is-Sinjura Vajla diġa tkellimna magħha dwar dan is-suġġett huwa ċar li hemm differenzi kbar fl-opinjoni għal negozji żgħar li jesportaw għal stati membri ikbar għaliex dan huwa vantaġġ għalihom. Jista' jkun hemm pajizi fejn il-ħlas idum aktar biex isir, idum aktar minn 30 ġurnata. Allura dan is-saħħa ħessu intern jekk ikonna din id-direttiva u dan huwa progress u aħna naċċettaw għal dik ir-raġuni. Fil-liġi tal-Ġermanja aħna għandna arranġamenti ta' last ta' sanzjonijiet iżda żgur illi jekk ikonna dan l-awtoritajiet pubbliċi aħna rridu nżommu ma' 30 ġurnata għal-jom ukoll. Dan għaliex hemm dejjem dik il-mistoqsija ta' spejjeż addizzjonali. Jekk neħdu l-eżempju tal-Ġermanja huwa ċar illi huwa possibbli illi il-ħlas isir fi żmien ta' 30 jum. Safejna fien memx problema li minħabba l-fat illum għanna l-internet għanna l-computers, il pagamenti jisiru b'mod automatiku spiss. Jiena kont eh, nħuħsib kumpanija ta' daqs medju u aħna nafu li l-kumpaniju ma' organizzati fej għandu xaqsam il-pagamenti. Allura il-pagamenti jista' spiss isiru fil-ħin. jista' jkun hemm xi problemi f'dak li għandu x'aqsam negozji żara li wieħed ikun irid aktar flu, ikun irid il-flus qabel biex ikun jista' jaħdem aħjar bil-cash flus tiegħu. Naħseb illi aħna rridu nevitaw illi nirfsu fuq id-drittijiet privati tal-liġi tal-kontratti Jinaħseb li ideja tajba li jekk ikonna sessjoni ta', tasmih għaliex hemm eh, affarijiet differenti bejn l-istati membri kollha u din il-liġi tittapplika għalina il-koll kemm dawk li għandhom problemi, kif ukoll dawk li għandhom problemi ta' finanzjament, per eżempju, hawnhekk kollega tiegħi mir-Rumanija. Nafu li awtoritajiet pubbliċi bħal isptarijiet qed ikollhom problemi kbar f'dak li għandu xaqsam pagamenti u kif għalinna s-Surver Hoygen dawn ikollhom biljuni ta' euro dak li għandu xaqsam likwidità u e, taxxi. Irdu niddiskutu ċerti kwistjonijiet, ovvjament, iżda din hija proposta eċċellenti għal SMEs. Nista' nkun fil-qosor, nixtieq ngħid illi aħna wkoll nilqgħu din id-direttiva aħna lesti illi nisimaw għal aktar eh, li kunem aktar dettalji rridu naħdmu aktar dwar il-proposta ta' 30 jum, per eżempju, kif nistaw nizguraw li dokumenti kollha jkunu disponibli fil-waqt. spiss nies rritu kollom ikollhom id-dokumenti legali kollha f'idejhom qabel ma jkunu jistgħu jagħmlu il ħlas tagħhom. Allura jista' jkun dan ikun il-każ biex qed jipposponi l-pagamenti. Hemm diversi possibiltajiet. Dawk li hemm dawk li japplikaw l-awtoritajiet pubbliċi wkoll mhux biss lin-negozji. Hemm din il-5 fil-mija, din ir-rata ta' 5 fil-mija għal sanzjonijiet. Dan huwa kastik U jiena ma nafx ekkux din ekkux dan huwa il-mod adegwat kif għandna nindirizzaw din il-problema. Jiena xi ċettika u lesta li nitkellem dwar approċċ ieħor. Is-sur Kroċesnik. Grazzi, Sur President. Jiena sodisfat li qed nisma' dwar din id-data tal-4 ta' Novembru għaliex iwa għandna bżonn li jkollna aktar informazzjoni f'dan ir-rigward. Jiena naqbel ma' senjura Vajler illi din il-proposta iva tintroduċi trattament differenti ma' negozji differenti. Ġifiri hemm dawk li huma fornituri għas settur pubbliku u dawk li mhumiex Iżda forsi aħna ma naqblux dwar il-fatt illi dan irid jiġi regolamentat ukoll fis-settur privat. Biex nirreġixxi għal eh, dak li ntqal b'mod provokattiv, iva aħna għandna l-regolamenti f'dan il-qasam, għandna mod kif ninfurzaw l-ħlas, għandna direttiva. Din daħlet fis-seħħa ħames ilu u jiena ma naħsibx li jkun aħjar li nintroduċu aktar regolamenti għaliex din ma tiggarantix illi tista' taħdem aħjar. Dak li minix eh, nifhem hawnhekk huwa kif mawx evalwazzjoni dwar l-impatti fuq il-budget pubbliku. Għaliex dan hija jista' jkollu xi effetti fuq il-budget pubbliku, allura din il-proposta tikkwantifika dawn l-ispejjeż addizzjonali. Apparti l-sanzjonijiet jiena naħseb illi din il-proposta tista' twassal għal korruzzjoni. Hija proposta eh, favur il-korruzzjoni. Grazzi tal-kontribut tiegħek aħna ser nistaqsu lill-Kummissjoni wkoll dwar l-ispejjeż eh, fuq il-budget. il budget pubbliku. Issa, is-sur Dion. Grazzi, jina u koll ser nkun fil-qosor. Jina naħseb li din hija proposta. Tassew importanti, kena kommenti minn bosta organizzazzjonijiet dwar din il-proposta. Per eżempju, dwar data ta' transazzjoni, data tal-invoice, hemm kwistjonijiet komplessi madwar din il-kwistjoni u jiena naħseb illi nistgħu niddiskutuhom daw fil-laqat illi ser ikonna fil-ġejjeni. Jiena wkoll sodisfatt illi nipparteċipa f'dawn il-laqat fil-ġejjeni. Mistoqsija kbira waħda llum? Fejn aħna? nixtiequ li nirċivu aktar informazzjoni minn għand il-Komissjoni. Jekk inħarsu lejn il-kwistjoni ta' sussidjarjetà, nafu li palissa hemm għada illi fija u aktar diffiċli li nużaw il-libertà ta' ċaqliq ta' moviment. Jidher li hemm differenza bejn is-settur pubbliku u privat dak tal-gvern u dak eh, privat. Jena naħseb li regoli ta' sussidjarjetà irdu japplikaw għat transazzjonijiet bejn il-negozju wkoll. Jena naħseb illi din irridu narawha mill-qrib għalli tistona hawnhekk f'dan l-argument. Iżda, apparti, minnek il-grupp ta' jħares lejn dan b'mod pozittiv. Nixtieq nirringrazzja li Shadows, il-Shadow Reporters u jiena ħerqana diskussjonijiet li ser ikonna. Ekku, dan id-dibattitu jrid ikun ekk kif kien issa. Issa ser nara il-lista ta' kelli ma li edin naslu lejla ħar ta' sessjonijiet. Is-Sinjura Stiller. Dak li nixtieq ngħid huwa li jien nifraħ lil Barbara għaliex is saret ir-rapporter naħseb illi l-approċċ tagħha huwa dak xira f'termini ta' kwistjonijiet differenti, per eżempju fir-Renju Unit l-awtoritajiet lokali iħallsu sa 93% tal-invoices tagħhom fi żmien ta' 30 jum il-kwistjoni tal-rata u l-ispejjeż tal-kupru jistaw joħolqu xi dannu fuq awtoritajiet lokali li qegħdin jaqdu dmirhom. L-aktar aħna qegħdin nirċifu l-lobbying marbut mal- La start fejn il-kustjoni ta' 5% ma tindirizzax il-fatt għaliex qed ikun hemm il-ħlas start. Għalix spess l-invoices ma jindbatut fl-address, fl-indirizz tajjeb. Ja, farijiet sempliċi li kawżaw dawn il-problemi. Li nużaw sistemi ta' e-payments, nasib ja kwistjoni oħra dun nindirizzaw. Kwistjoni oħra hija illi ħafna negozji fir-Renjonit huma wkoll involuti f'dan il-ħlas tard. Jiena rċevejt ukoll minnant il-settur privat u naħseb li din il kwistjonija importanti għanna l-opportunità il-ħin biex aħna nirranġaw naħseb rridu nieħdu din l-opportunità u niżguraw li l-awtoritajiet lokali u dawk pubbliċi ma jkunux dawk illi ibatu minħabba dan u jħossu illi din hija diretta għalihom b'mod mhux ġust u f'dan iż-żmien hekk diffiċli ta' kriżi finanzjarja jrid ikolna approċċ eh, tajjeb u ġust u jiena ħerqana li naħdem magħkom fix-xhur li ġejjin grazzi. Grazzi, Sinjura Stiler, Styler, anzi, jgħid il-President. Ser nipprova niftakara. Tanti li nafek eh, u soltu nsejjaħlek Catherine Darbohra niprofa nejda taj, nejdu tajjeb il-kunjom tijak. Issa, għaw sinjura mill kommissjoni forse tixtieq tirreaġixxi għal kummenti ser ikonna opportunitajiet żgur fil-ġejjieni. Is-Sinjura Brickman mill-Kummissjoni. Grazzi, Sur President. Grazzi lil dak kollha li esprimew l-opinjonijiet tagħhom dwar dawn il-proposti. Grazzi li rapporters. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni taqbel magħkom fir-rigward tal-importanza ta' analiżi dettaljata hawnhekk. Aħna rridu nieħdu l-ħin li għandna bżonn u aħna kuntenti li nisser nipparteċipaw fid diversi sessjonijiet ta' smieħ fostom dik tal-4 ta' novembru. Aħna ħerqana li kunu disponibli għas Sinjura Vajler u rapporters l-oħra biex aħna nkunu nistaw nwieġbu b'mod konkret għal mistoqsijiet kollha illi tqajmu. U l-mistoqsijiet illi ser jitqajmu wara l-sessjoni ta' smieħ. Issa tqajmu diversi punti. Naħseb li rdu naħsbu dwar dak li kien inkluż fi studju ta' impatt għaliex ħafna tweġibiet jistgħu nistgħu insibuhom hemmhekk. Dwar il-kwistjoni tal-importanza li rridu nikkomunikaw il-vantaġġi u d-drittijiet li jinsabu fil-leġislazzjoni Ewropea f'dak li għandu xaqsam l-SMEs u l-kapacità tagħhom illi eh, jiksbu pagamenti tard. Hawnhekk naħseb li aħna jiva involuti f'kampanja ta' informazzjoni għandna l-Enterprise Europe Network. Għandna dawn it-tip ta' networks ta' appoġġ għal SMEs. U l-kwistjoni ta' pagamenti tard hija importanti ħafna l-SMEs għanna l-mezzi disponibli għalina biex nizguraw li aħna natu l-informazzjoni li hija relevanti għal SMEs b'mod dirett u biex dan nagħmluh nistgħu nużaw il-networks tagħna. Din l-informazzjoni irridu li tasal għand min għandu bżonna madwar l-Unjoni Ewropea. Nalek fil-rigward ta' poċ għal kumpaniji żgħar ta' daqs medju, Iva, aħna nistaw namluwa. Din il-proposta wkoll hija meħtieġa l-SMEs. Din tinsab fil-leġislazzjoni għal SMEs ukoll, imma xi ngħidu dwar l-intrapriżi eh, żgħar mikro X'nistgħu nagħmlu dwarhom? Din hija xi ħaġa li analizzajnija u tqajmet ukoll mistoqsija speċifika dwarha meta kien hemm konsultazzjoni pubblika u fl-evalwazzjoni ta' impatt tagħna aħna fassanna il-tabella 2-2-3 fejn rajna x'nistgħu nagħmlu eh, ma' kumpaniji speċifiċi u derinna illi ma nistawx namlu aktar. Aħna ħarisna li din il-kustjoni speċifika. Ħarisna u koll. L-lum kena dawn il- kena mistoqsija oħra dwar tranzazzjonijiet business to business u tranzazzjonijiet tal-autoritajiet lokali. Jina naħseb li waħda mill-ikbar kwistjonijiet hawnhekk hija li aħna zammejna mal-prinċipju ta' libertà kontrattwali. Din hija importanti fil-liġi kontratwali. Aħna ħassejna li ma kienx eh, fil-benefiċċju tagħna u f'benefiċċju ta' ebda persuna oħra. Aħna irridu nipermettu biex il-kumpaniji kunu jistaw jorganizzaw l-affarijiet kif ridu huma bażi tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Sta' din nistgħu naġgħu narawha fil-mini hearing li ser ikonna għaliex irridu niżguraw illi nagħmlu din id-distinzjoni kif għandna namluha irridu nħarsu lej il-prinċipju ta' proporzjonalità u sussidjarjetà wkoll. Rajna s-suġġett ukoll minnaħa tal-parlamenti nazzjonali. Xi parlamenti nazzjonali diġa ħarġu opinjoni dwar dan huma jaqblu mal-Kummissjoni infatti f'dak li għandu xaqsam proporzjonalità u sussidjarjetà. Iżda ovvjament aħna nistgħu Nwiġbu uh, fid-dettal din il-kwistjoni, din il-mistoqsija. Issa dwar il-rata ta' 5% u l-kumpens din l-idea ta' sanzjonijiet li jiġu applikati meta jkun hemm eh, pagamenti tard minnaħa tal awtoritajiet pubbliċi eh, dwar dan il-Kummissjoni tisħa li dan huwa mod li ma jikkonvinċix u l-5% mhux daqshekk oli illi iwassal għal korruzzjoni. Naħseb li huwa bilanċjat tajjeb. Irridu naraw aħna jekk aħniex nilħqu lan tagħna jekk qed niprovdux kondizzjonijiet tajba għall-amministrazzjonijiet pubbliċi biex jirrispettaw il-limiti ta' skadenza. Dawn huma mistoqsijiet li ovvjament nistgħu niddiskutuhom. Jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti u ser ikun importanti għal ġejjieni Mistoqsija oħra li tqajmet. L-importanza li nistabilixxu fid-direttiva ammonti tal-kupru tal-ispejjeż. Dan huwa element ġdid f'din id-direttiva. Aħna wkoll nistgħu niddiskutu l-iskala li hemm f'dan l-artiklu din dispożizzjoni li sejra tiddaħħal fil-leġislazzjoni, dispożizzjoni ġdida. Naħseb li din ġiet appoġġjata ntlaqat ukoll mill-operaturi pubbliċi għaliex bekk huma jkunu jistgħu jiddefendu aħjar il-pożizzjoni tagħhom. Idu naħsbu dwar skala, dwar il-persentaġġi. Kolla jinsabu f'artikolu erba' iżda dan irid ikun suġġett għal aktar diskussjoni, aktar dibattitu Aħna lesti eh, interessati li nisimgħu l-opinjonijiet ta'kom dwar dan. Mistoqsija oħra. Il-budget tal-istat u l-evalwazzjoni hemmhekk. Din l-informazzjoni tingħata mal-istatistika fil-evalwazzjoni tal-impatt. U l arfintana tagħna jinsab kollu hemmhekk. Jekk għandkom xi mistoqsijiet addizzjonali, mela allura rridu nagħmlu riċerka aktar avvanzata. Għaliex din hija komplessa u trid tassew tifhem din informazzjoni. Għalhekk surċer din hija tweġiba tiegħi għall-mistoqsijiet tiegħek jiena disponibbli reporters li nagħtihom l-appoġġ kollu li għandhom bżonn f'dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna ta' tweġibiet tiegħek nħarsu l-qoddim biex ikun il prezenza tijak hawn fil-ġejjini xie kommenti li nishtiq nagħmel il-President tal-grupp ta' maqija qiegħed għawek, hawnhekk nishtiq nil-għaw għawek, għafolja ma sentih ċans jitkellem l-lejla. Jekk għandkom xi kommenti li tamlu, tagħmlu aħħarin konkludu. Signora Weiler, jien soltu nżom fil-qosor Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għal suġġerimenti tagħhom u nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għaliex diġà wieġbu xi mid-domandi. Ħanħarsu lejn dan l-istudju u hemm dettalji interessanti fih. Iżda hemm xi punti li għadna ma sibnihomx fih u forsi nistgħu niksbuhom. Fist-qarrijiet tal-Parlament Nazzjonali f'dan ir-rigward jiena interessant interessata ħafna dwar dawk li għamlu l-oħrajn, bħal per eżempju l-gvern tal-Awstrija. Punt partikolari nixtieq nagħmel. Jekk huwa diffiċli wis għal xi negozji żgħar li jħallsu fil-ħin, għalhekk tidużommu f'moħħkom li din il-fera fl-ekonomija hija involuta wkoll fil- sistema ġusta għax jekk wieħed ma jħalles fil-ħin xi ħadd fil-katina tal-ekonomija ħajkollu xi diffikultajiet u għalhekk dan ħajkun ċiklu vizzjuż. Fir-Renju Unit forsi tistgħu taħsbu li taħdem aħjar, hija kwistjoni iżda li wieħed jieħu li ħorjati. Il-rata ta' 5% rridu narawha forsi l-vatt ikun għolli wisq, iżda jekk is-sanzjoni tibqa' imposta, is-sitwazzjoni tibqa' bħal qabel. Diġà għandna regoli u jekk ma nisikawx naqra ċenturin u naraw li dawn jiġu implementati, għalhekk m'hemmx lok li noqogħdu naraw li l-direttiva tiġi implementata. naraw x'għamilna sissa għalhekk. U nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwew. Grazzi. Grazzi ħafna, Senjura Weiler. Nishtiq namel suġġeriment jekk taqblu u dan huwa li nara tlieta meta l-kumitat ħajerġa' jiltaqa' għal filgħodu wara l-ofsenar nittama li tista forsi tina skeda tiegħek jew inkella meta ħasseħ ismiħ ma' rapporters. Ma nasibx li għanna namlu hissa, segretarija d-ġales li jaħdem miegħek. Jekk ma jekk taqblu naħseb li kena skambju ta' opinjonijiet komprensiv ħafna u ħantuk l-ewwel slot fil-nhar it ta' s-sitta ta' Ottubru. Għalek intem dan il-punt fuq l-agenda, nirringrazzja l-rapporters, il-shadow rapporters, il-Komissjon, il-Kunsil. Għal dejjem nirringrazzja l-interpreti u l-interpreti reċiprokaw. Nistudinkom tkunu maħna għada fid-dissa ta' fil-ħoddu għax għanna dossiers importanti ħafna x'nidiskutu.